So good morning. <laughs> One Ziz kollegi, intom li jednaw, nistaw nibdew, għanna laqa ovvjament mal mal-kollegi tal-parlamenti nazjonali dwar drittijiet tal-bniedem imma għanna xi affarijiet mill-aħħar laqa u imma nixtieq l-ewwel nara nistgħux nadottaw l agenda tajjeb, grazzi, u issa nixtieq nagħmel avviżi tal-Presidenza. kellna laqa speċjali laqa ta' laqa interessanti dwar drittijiet tal-bniedem di ġiet stabilita dan l-aħħar u u jipprova jara li l-elementi differenti tal dwar ġustizja natu kas tagħhom u biex nas bi u jassigura e, li jkun hemm rimedji għal problemi ta' drittijiet tal-bniedem u joħolqu kol eh, jirristawra konfidenza fl-istat u dritt u l-istat ta' dritt ta' drittijiet tal-bniedem ukoll. U meta qed niddiskut kont qed niddiskuti miegħu Eh, kien interessanti għax għalli fil-kampijiet differenti kollha l-Unjoni Ewropea jarawa bħala plejer importanti imma il-ġewwa mill-Unjoni Ewropea qatt għandna f'gaps għat għanna problemi allura forsi fil-leġislatura li jmiss forsi xi parlamentari Ewropew kun jista' jaħdem fuq dan id-dossier u fuq dan is-suġġett u naħdmu biex nipromuovu fuq il-ġustizzja u kif nar, u naraw kif nistgħu eh, intejbu din il-politika mbagħad il-Parlament Ewropew fl-2008 laureata eh, eh, wara li tat intervista televiziva fuq Sky ġiet arrestata u għedda tinmizmu mad-dar. u nisperaw li xaħġa jisir fuq dan nixri inħabbar u koll illi ħajkolna fostna f'Ottubru laureat ta' Sakarov tal-Premju Sakarov din se tkunaw fil-21 Ottubru għanna għanna laqa konġunta mal-Kumitat Drua u mbagħad ikollna sessjoni maħħabis biss fil-plenarja Umbat, is-sur Khalil al-Marsuk l-assistent segretarju ġenerali tal-ikbar grupp oppozizjoni ġi interrogat mill-prosekutur eh, ġenerali għal seba sijat fi 17 ta' settembru biex ikun jista jibqa fil-ħabs għal 30 ġurnata tul l-investigazzjoni ġi interrogat eh, fuq l-avvenimenti ta' 6 ta' settembru l-oppozizjoni kienet kienet eh, organizzat rally li kienet li jattendew għalih madwar 6 telef ruħ. Mela, aħna tin ma biex insegwu din il-problema. Intom żgur li forsi rajtuha din fuq il-gazzetti fir-Russja wieħed mid-dritti tal-bniedem Kolikova bdiet strajk tal-ġuħ biex tipprotesta għal dak li qalet il kondizjoni ta' kważi skjavi fil-ħabs illi qiegħda servi sentenza ta' sentejn. U anka forsi segwitu l-aħħar darba meta l-tqajna tkellimna fuq e, eh, Force Labor fil-Ħapiristan fil kapidistan fil 21 ta' settembru kien hemm ġurnalista indipendenti eh, li għamel rapport fuq dan is-suġġett ġie detenut u issa hemm xi rapporti tal-NGOs qegħdin jgħidulna li minn dakinhar law imma kienx qed jikkomunika maħat. Allura jina ifassalt itra li rapporter speċjali l Patricia Folliur biex issegwi dan il-każ. Sissa dawn huma allura l-avviżi tiegħi bħala presidenza issa diskussjoni fuq id-diskus fuq l-iskambju ta' femit ta' mal-SCA b'segwitu għal feedback reċenti dwar iż-żjara ta' delegazzjoni drwa fl-Unjoni Afrikana u l-Etjopja l-aħħar darba ma kien ħadd minn delegazzjoni allura kellna nieħdu żmien minn dis-sessjoni llum biex niddiskutu dan is-suġġett allura jiena tajt rapport komprensiv ħafna kolli ngħid u fuq xamilna u xidiskutejna. Imma, per eżempju, Monsieur Bisek, il-kollega tana kellu xi mistoqsijiet relatati ma l-istrajk tal-ġuħ tal-ġurnalista li mu u aħna nixtieq nkunu nafu mill-IAS u mid-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea ġewwa għaddi sababa kif inhi s-sitwazzjoni fil-Kastijo u jekk intom xedin segwa Tiftakru forsi li aħna pjanajna u kena l-permess biex nżuru il-ħabs il fadi sababa u meta u mor nemmek imma tlabna aħna li naraw li l-xuhut mill-bloggers li għedin arrestati jem u għal u l-innan tqallu nal ma kellomx żmien biex uqdu juruna l-ħabs u ma permettewniex biex nitkellmu ma lebda priġunier. Waħda wieħed mis-suġġerimenti li aħna għajimna u kien jekk ikollux ċans iktar tard fil-jiem jew xul ġejjin biex forsi delegazzjoni mill-Unjoni Ewropea mil vist ta' iżżur il-ħabs dan anka bil-fejn tal-acting ta head of delegation li kien sorpriż ħafna illi aħna intfajna l-barra mill-ħabs. U naħseb tkun ħaġa tajba jekk din tibqa fuq il-mejda ta' diskussjoni. Umbat xtaqna nkunu nafu iżjed fuq il-program tal-bini ta tarħula f'żoni foqra ħafna kien hemm programmi ta' resettlement u jidher li meta kon hemmhekk li kien hemm rappreżentanti ta' din il-komunità għalunna illi ma ġewx mitluba b'mod komprensiv jekk jixtiequx li jagħmlu dan jew taħt liema kundizzjonijiet. U tkun ħaġa interessanti li nsimgħu kif blima mod żviluppa il-qudiem dal-programm. U fil-fatt minn xi wħud mill-NGOs internazzjonali aħna għandna rapporti li jgħidu li xi drittijiet tal-bniedem ta' din il-daw il-komunitajiet kampanjoli ġew miksura Allura jekk tistgħu forsi tistgħu tikkommentaw fuq dan ir-rapporti internazzjonali għax meta konna hemmhekk kienem intqal b'mod dirett minn rappresentanti tal-gvern imma anke mill-Kummissjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem illi din daw rapporti ta' intervent għandhom diversi nuqqasijiet, loopholes u għadni kif ħabbart illi rapport il-ġdid għandu joħroġ fil-ġranet li ġejjin, forsi nisimgħu iktar dwar dan. Mela, sissa dawnu mal-mistoqsijiet u issa għanna Signora Guillen id-desk officer biex tibrifjana dwar dan. Niskuża ruħi tal-ġimgħa l-oħra kelli xi emerġenzi u ma stajtx nattendi skużawni ta' dan imma ħaġa tajba minna din issa lum nis kapaċi nwieġa bħal xi mistoqsijiet minn delegazzjoni dwar dwar dak li saqsejtu allura grazzi tal-li tajtomna daw il-mistoqsijiet kif tafu. Naħseb illi kellna aħna kellna laqqa f'jannar bil-preparazzjoni għal żjara tal-komitat u kif tafu aħna qegħdin insegwu mill-qrib id-drittijiet tal-bniedem u s-sitwazzjoni fl-Etjopja dwar is-sitwazzjoni tal-ġurnalista għalmu il delegazzjoni għedha tiċċekkja din il-situazzjoni tiegħu mill-iktar rib possibbli ma sissa mill-informazzjoni li għana ksibna u għam il-familja tiegħu u l-iktar rapporti huwa illi din il-ġurnalista ma dix fuq sajk tal-ġuħ u għanna qed nipprovaw inħeġġu l autoritajt fl-Etjopja biex jaċċetta biex id kun tista' tirċivi lil kull min trid li huwa dritt ta' kull ħabsi. F'Lulju irċevejna konferma illi kull żjara hija possibbli, aħna id-delegazzjoni għandha laqa mal-kap tal-amministrazzjoni tal-ħabs l-ġimgħa ma nafx fuq flima ġurnata se tkun din u iktar fuq dan il-laqa hemm il-pjan għal biex issir żjara fil-ħabs. Iż-żjara tal-MPs tħassret minn naħa tal-gvern għax lan tagħha inbidlet għax qabel kienet biex jirrevedu biex jaraw il kundizzjonijiet u saret bi zjara li priġunieri u kif tafu il-pozizjoni tal-gvern tal-Etjopja huwa li mandux priġunieri politiċi u allura ma jaċċettax illi ikun hemm xi priġunier illi jiġi eh, trattat b'mod individwali singled out. Dan huwa każ sfortunat ħafna kif intijiet. F'dan F'dal kontest il-gvern assigura id-delegazzjoni li kull zjara kif kull ħabs tista' ssir kull meta kull meta wieħed irid biex wieħed jassigura ruhom il-kondizzjonijiet u biex nassistu il-gvern temmek fit-titjib tal-kondizzjonijiet fil-ħabsijiet. Aħna irċivejna informazzjoni wkoll sa mill-bidu tal-2013 l-ICRC kellha ċess kem kemm fuq livelli reġjonali u kif ukoll federali fl-Etjopja u allura kisar titjib f'din is-sitwazzjoni samil bidu ta' din is-sena għalmenu. B'modi ġenerali, biżjed ġenerali hemm tħassib fuq l-implementazzjoni wiesa tal-proklamat li fija il-ġurnalista li muġi sentenzjat u dan huwa parti mill mxoltana eh, ma dak il-gvern u jietu ukoll fl-artiklu 8 dwar l-qatt ta' dialogu politiku u ġi diskuss f'Diċembru 2012 mal-Prim Ministru Tem. Um, as regards the... Issa dwar il-programm il ta' bini ta' villaġġi. Din hija l-mistoqsija illi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha mhumiex qegħdin isegwu il-programm tal-Etjopja ma mill-2012 dan huwa parti mill-grupp ta' għajnuna eh, bħala donors, donaturi lill-Etjopja daħlu imsiba f'dan il-programm wara linji li saru linji gwida e, ta' prattiki tajba um sa' mill-2011 dawn id-donaturi Ewropej ġew involuti f'diversi missjonijiet biex jaraw il-missjonijiet daw il-missjonijiet fl-Etjopja biex jisegwu dan il-programm u hemm l-ħsib li jsiru iżjed missjonijiet sissa sal-lum dawn il-missjonijiet aħna ma stajniex eh, insibu provi ta' rapporti ta' abbuż sistematiku ta', ta ksur ta' dritti tal-bniedem ma kellna kellna e, nies li raw bajnejhom daw il-ksur u għanna wkoll konsultazzjoni u koll fuq dan kwistjonijiet ta' dan il-programm għanħan komplu nimmonitorjaw din is-sitwazzjoni u nitkellmu fuq kull tħassib li għanna eh, u skont dialogu tal-artiklu 8 mal-autoritajiet konċernati. Nitkellmu kol mal-Ministru konċernat u nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' resettlement u bini ta' villaġġi L-Unjoni Ewropea tkompli tkun impenjata biex tfittex dialogu mal-gvernijiet u mas soċjetà dwar dritti tal-bniedem fl-istess ħin il-promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem ikomplu jkunu parti importanti mill-għajnuna li qed nagħtu l-Etjopja inkluża diversi NGOs. Grazzi. Thank you. Are there further questions? Grazzi, hemm biżet mistoqsijiet? Le? forsi nishtiq ninformakom tajt il-President illi dan u li aħna diskutejna mal-Unjoni Afrikana, speċjalment mal-Komissjoni ma għal zvilupp Ekonomiku tal-Unjoni Ewropea mal-Unjoni Afrikana fej għallu li għamlu poġġew flimkien penilt fuq livell għoli taħt il-presidenza taħt l-ex-president Afrikan Rubiki biex jit jaraw jitkelmu fuq dan il-fluss il eh, irregolari mill-Afrika mil mil u huma lesti li jibrifjaw il-Parlament dwar dan u issa għanna li sfortunatament meta għatijatu jagħtu l-ewwel rapport li OECD f'Pariġi f'Ottubru l-ewwel darba li jiġu għaw aħna konna Strasburgu fil ġimat il-ħodor. Allura ma kien ħadd dawn huma kif tafu hemm il-korpi relevanti li għandhom xaqsum mal-finanzi u żvilupp li aħna norganizzaw smieħ u nistiednu il-biki għawnek. hawnhekk. Allura ikun tajjeb imbeki, jikorreġiruħu l-interpretu, u etnas il-lejn desk officer nirringrazzjak ħafna tal- ta' dak li qed nistanna rapport sħiħ fuq dan missjoni irċevejna kummenti u nkorporejnihom f'dan ir-rapporti allura aħna nistgħu inqasmu dan ir-rapport. Inkorporajnieh dan? Iva tajjeb. Mela għandkom ir-rapport bil-miktub. Tajjeb, wis, mela. Fl-10 għandna ħafna ħin fidejna. Mela s-sanna pawsa u nieqfu, u nieqfu u nibdew fl-10. Ma nafx il-raġunijiet għaliex ħadd ma seta' ikun hawnhekk dejjem tkun ħaġa tajba li aħna nitkellmu flimkien meta jkunha diskussjoni sħiħa. U dak kien anka l-ambasċata Etjopjana kienet hawn. Mela issa nieqfu u nibdew fl-10 bis-sessjoni fuq E, fuq il-strategija e, dwar id dritti tal-bniedem mal-parlamenti nazzjonali.

colleagues. Signori, eżis kollegi nishtiq nil-għakom il-koll għallaqa tal-lum nara illi għandna il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali membri tal-Parlament Ewropew qegħdin bil-qedda fiċin xurxin. Naħseb illi it-tnejn li huma fil-fatt qed eh, nara tnejn li huma kważi somtew min Naħseb illi fil-fat dinja prova tal-fat illi il-Parlament Ewropew u il-Parlament il-Parlament Nazzjonali jixtieq jaħdmu ħafna fil-qrib. Għanna din il-laqa konġunta u naħseb huwa tajjeb li ninfluenzaw lil xulxin fil-ħidma tagħna u naħseb illi waħda mir-raġunijiet illi aħna organizzajna l-aħħar laqa' ta' l-IPC irnexxilna niddiskutu kwistjoni diffiċli ħafna u naħseb li din hija vera xi ħaġa pożittiva. Intom tafu l-kol kemm intom x'kienu responsabiltajiet tal-eżekuttiv, mod speċjali il-Parlament Ewropew nafu li skont it-Trattat tal-Lisbon għandu u kol kompetenzi leġislativi u anka rwol importanti ħafna fil-kontroll demokratiku. Aħna t-nihdu nassumu responsabilta bis-serjetà u qed nagħmlu x-xogħol tagħna hekk f'suppost qed niddiskutu wkoll ħafna programmi ta' assistenza finanzjarja, nifirmaw ukoll ftehim mal-imsiba tal-pajizi tal-vant u mal-pajizi li għet jishti u jissieħbu mal-Unjoni Ewropea dawn u koll, hemm posta suġġetti li għandhom xieqs mad-drittijiet tal-bnidem u demokrazija, dan huwa punt klassiku koll li sibuh fir-rapport tiegħi, ġifieri aħna ħin kollu nippruvaw insibu kif nistgħu jkollna l-aħjar tip ta' relazzjoni, ġifieri nħarsu l-interessi tagħna fl-istess ħin dejjem inqisu l-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Din dejjem huwa il punt li jkun fil-qalba tal-politika barranija tagħna waħna nafu li ħafna drabi ikollna nkunet nħossu illi fil-fatt nkunet nitkellmu ħafna fuq id-demokrazija iżda fl-istess ħin ninsew l-interessi tagħna jew bil-kontra, meta qegħdin nitkellmu fuq pajjiżi il-kbar ninsew ukoll irridu nħarsu drittijiet tal-bnieta manka fil-każ ta' pajjiżi kbar, u mbagħad dan kollu real politik, ġviri dun noqogħdu attenti daqsxejn. Dan kollu id iddiskutuh illum u minnaħat tagħna koll aħna minnaħat tas-sottokomitat ta' drittijiet tal-bniedem u ħanna il- kollega kohbila li fil-fatt ukoll ħatat il-kontribut tagħha aħna għanna il sujġet tal-drittijiet tal-bniedem ta' sena 2012 li kien importanti ħafna l-diskussjoni il-adozzjoni tal-pakket ta' drittijiet tal-bniedem aħna rajna illi għall-ewwel darba għandna qafa strateġiku tal-Unjoni Ewropea drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija. Il-kollega Stefanidis Ejat jgħid li din ħatkun parti minn din l-ambizzjoni ġdida li aħna għandna u aħna ħan diskutu wkoll dawn is-suġġetti f'dan il-qafas il-ġdid. Dan huwa qasam ġdid fejn l-Unjoni Ewropea għandha lok sabiex tagħti kontribut importanti ħafna. U jekk naħsbu fuq il-ġirien tagħna, fil-vant jew fil-nofsinar tal-Ewropa aħna nafu li huwa importanti ħafna li nkomplu naħdmu fuq id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem u li dan jibqa' fil-qalba tax-xogħol tagħna bħala qan ewlieni. Naħseb li dawn il-kwistjonijiet huma waħda uħut mill-iktar problematiċi għalina u l-mod kif aħna nistgħu nkejlu s-suċċess tal-ħidma tagħna huwa importanti ħafna lek aħna qegħdin nagħmluhom priorità għalina dan il-qafas strateġiku qiegħed jiddikjara illi aħna għat nippruvaw nippromovu kemm jistgħu id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija u qed nassumuha bħala responsabilità konġunta tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Dan il-qafas strateġiku qiegħed jikkonferma l-ambizzjonijiet tagħna, qiegħed jistabilixxi drittijiet tal-bniedem bħala l-bażi tal-politika tagħna u anke l-politika li qed immixxu mal-imsieħba strateġiċi tagħna aħna qegħdin nippruvaw nippruvaw naraw l-istituzzjonijiet kollha jirrispettaw il-kompetenzi li natawlhom it-trattat ta' Unjoni Ewropea ħalli bekk aħna nkomplu mmexxu bir-responsabilità konġunta u ehm, nkomplu nħadmu dan il-qafas strateġiku ħalli bekk e, anka nkomplu nimplementaw il-politika barranija. Jiena nawguralkom diskussjoni siwja ħafna u interessanti u nixtieq li issa nistieden lil Barbara Kohbila sabiex tagħtikom il-kontribut tagħha. Grazzi ħafna minnaħa tiegħi wkoll nixtieq nilqakom għal din il-laqa tal-lum. Diġa hija xi ħaġa li tirrappreżenta suċċess kbir illi għandna membri minn satax il-Parlament Nazzjonali differenti ġifieri jiena qed nistenna bil-ħerqa li jkollna diskussjoni tajba bejnietna l-lum, jina naħseb li fil-fat ħafna mill-parlamenti nazzjonali qegħdin iħejju ruhom għall-elezzjonijiet jew kelladhom kemm spiċċaw l-elezzjonijiet bħal-Ġermanja. Iżda nixtieq nilqgħu wkoll lil ħaddiema li ġew mill-kumitati tal-Parlamenti Nazzjonali nilqgħu nilqgħuhom hawnhekk fostna nittama li huma ħaj jibatu l-messaġġ u joħduh lura magħhom. Aħna wkoll għandna il- ċertu kollegi li ħajkunu ma naddaqxejn iktar tard u kif qal is-Sur Brock aħna fil-fatt adottajna dan il-qafa strateġiku u l-pjantazzjoni għad-drittijiet tal bnidem u l-Parlament Ewropew Ijat jgħinna ħafna sabiex aħna nikkontrollaw dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea fuq livell ġenerali u aħna konna din naħsbu wkoll fuq dak li għandu jkun is-suġġett għal din id-diskussjoni mal-Parlamenti Nazzjonali għal din is-sena u naħsbu li verament huwa importanti li nifukaw fuq dan il-pjan tazzjoni u fuq l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea minħabba li l-entitajiet kollha irridu jkomplu jaħdmu ħalli implementaw dan il-pjan tazzjoni u l-istati membri wkoll irridu jqisu il-fatt fatt illi din l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea tista' tkun implementata biss Bot tajjeb jekk l-istati membri jekk il-parlamenti nazzjonali wkoll ħajatu l-kontribut tagħhom u allura Tajab, ħafna li intom il-Parlamenti Nazzjonali għedin għawek sabiex tħedġu l-gvernijiet ta'kom ħalli tirriferu għal pjantazzjoni u għal qafa strateġiku. Dan il-pakket ta' drittijiet tal-bniedem aħna għanna rappresentant Ewlini li huwa Stavros Lambrinidis u fil-fat naħseb li jistajenna ħafna meta aħna nħarsu l-lin mill-Unjoni Ewropea. Minħabba li f'dan il periodu ta' kriżi ekonomika aħna nafu kemm huwa importanti illi ir-reġun tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-laqat multilaterali, jingħataw l-appoġġ jagħtu l-appoġġ anzi skużawni lil drittijiet tal-bniedem u jħeġġu lil organizzazzjonijiet internazzjonali sabiex jagħtu importanza kbira drittijiet tal-bniedem. L-pjantazzjoni u l-istrateġija jiddefinixxu r-responsabiltajiet b'mod ċar ta' kulħadd u allura huwa tajjeb ħafna għalina fil-Parlament Ewropew ħalli naraw eżattament sa fejn wasal is-servizz tal-azzjoni esterna nafu il huma qegħdin jimxu mat-timetable rridu naraw fejn għadhom lura per eżempju fuq li ma suġġetti għallura huwa tajjeb li aħna jkollna l-possibilità li naraw xed jiġri anke f'dak il-kuntest. Il-pjantazzjoni hija fil-fatt jagħmel lista ta' 36 azzjoni u għal 51 minn 97 azzjoni l-istati membri huma mitluba li kollom ċertu responsabiltajiet għall-implementazzjoni u dan jurikom ukoll illi fil-fat l-istati membri ħadu impen sabiex jihdu azzjoni. U aħna qegħdin insaqsu missa fiex waslu ħalli naraw xi progress sar. Fil-Parlament aħna nikdbu rapport ta' kull sena fuq drittijiet tal-bniedem U meta nkunu qegħdin infasslu dan ir-rapport li joħroġ kull sena, aħna inħarsu wkoll lejn l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea u nkalejn lejn il-pjan tazzjoni u dejjem noħorġu b'rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti għal ċertu bidliet u s-sur Kukan fil-fatt huwa rapporter ta' dan ir-rapport u ħaj u wkoll il-pjanijiet għal dan ir-rapport li ħajħarġ f'Diċembru u dak kollu li ħan iddiskutu illum żgur illi jista' jikkontribwixxi b'xi mod għal dan ir-rapport. Mela, din il-laqa tal-lum aħna ħanaqsmu f'żewġ partijiet. Fl-ewwel parti aħna nitkellmu fuq il-qafas strateġiku tal-Unjoni Ewropea u fuq il-pjantazzjoni u Stavros Lambrinidis li huwa il rappreżentant speċjali tal-Unjoni Ewropea u kol ħadetina kontribut. Umbat, fit-tieni parti aħna ħan nitkellmu fuq il-koerenza interna u esterna tal-politika ta' drittijiet tal bnidan tal-Unjoni Ewropea u ħajkonna s-sur Toyerman li huwa il-kap um, tal- uh, tal sattu Komitat ta' Drittijiet tal-Bniedem ħajkonna wkoll kontribut minnaħa tal-Servizz uh, Estern tal-Unjoni Ewropea, ħajkonna rappreżentant minnaħa tal-Kummissjoni, minn istituzzjoni toħrajn u kollna rappreżentat ukoll mill-Kunsill tal-Ewropa, ġifieri ħajkonna ħafna kontribuzzjonijiet u naħseb illi bekk aħna ħankunu nistaw ikonna l-opportunità ħalli naraw kif nistaw insaħħu l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija u nittama li intom ukoll ħad tipparteċipaw b'mod attiv f'dan id-dibattitu. Issa nixtieq nistieden l Lambrinidi Lambrinidis jogħġbu sabiex jatina daqxejn ta' aġġornament dwar il-ħidma tiegħu u anke dwar l-istrateġija. Grazzi ħafna Barbara. U proset tal-li organizzajtu din il-laqa tant importanti minħabba li veru kif intqal, id-drittijiet tal-bniedem jekk għandhom ikunu effettivi u promossi b'mod tajjeb madwar id-dinja hemm bżonn li jkunu bażati fuq subija u fuq ħidma u kooperazzjoni. L-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha fil-fatt iridu jikkordinaw ħafna aħjar din hija sfida fiha nifisha iżda jrid ikun hemm kooperazzjoni aħjar ukoll bejn l-istati membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Qabel it-Trattat tal-Lisbona, il-Parlamenti Nazzjonali ħafna drabi kienu jkunu injorati meta kienu jkunu qed jittieħdu deċiżjonijiet fuq drittijiet tal-bniedem, iżda issa lum il-ġurnata ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali huwa msaħħaħ. Għal din raġuni huwa pjaċi kbira lija li għandi l-unur li nitkellem magħkom illum. Sena ilu, 27 stat membru dak iż-żmien illum ninsabu fil-fatt żdidna pajjiż wieħed aħna adattejna dokument ambizzjuż ħafna dwar id drittijiet tal-bniedem jekk ma qrajtuhx. Inħeġġiġkom sabiex taqraw u dan huwa strateġija tal mota kif aħna nistgħu nelbu t-tabu li għandna bħalissa ħalli bekk aħna nilqu livell komuni li huwa fuq l-ola livell possibbli ħalli naraw fil-fatt illi aħna nitbiedu minn dak li huwa livell bażiku ta' ħarsien. Aħna dottajna wkoll pjantazzjoni illi fih 97 azzjoni speċifika fejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati membri jridu jimplementaw dal-azzjonijiet ħalli bekk il-qafa strateġiku l-pjantazzjoni tal kunu effettivi. Aħna nafu illi dak li jkun problema ħafna drabi huwa din illi konna dokument ambizjus. iżda dan id-dokument ma jfisser xejn jekk aħna ma neħdux impenn, anke fuq il-livell tekniku. Umbata fuq il-livell politiku rridu nieħdu impenn sabiex dan kollu jkun implementat u jiena naħseb ukoll li eh, kont onorat ħafna illi jiena irċivejt kont maħtur sabiex namel dan ix-xogħol. Jiena bħala introduzzjoni ma tantx għandi ħafna ħafna ħin x'niddedika, iżda nixtieq naddi ftit kummenti fuq l-importanza ta' drittijiet tal-bniedem ħalli nisħaq fuq tliet problemi ewlenin li naħseb li għandu palissa qoddum wiċċ l-Unjoni Ewropea fil-promozzjoni tal-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja, bla dubju ta' xejn u importanti li aħna nipromuovu drittijiet tal-bniedem, jekk għandkom taħsbu daqsxejn dwar il-bqija tad-dinja, aħna nafu li pereżempju l-bira kien hemm l-OSI li kien qed jiddirizza li kollhom ta' kull sena jkun hemm ħafna pajjiżi mill-reġun mil kollu fil-fatt li kienu għedin jitkellmu. Is-sikurta u drittijiet tal-bniedem fi situazzjoni waħda għalfejn għamilna hekk din hija importanti minħabba li jekk intom tħarsu lejn kull konflitt li bħalissa madwar id-dinja tistgħu taraw illi meta jkun hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem tkun jew fil-qalba tal-konflitt jew inkella nafu li jekk aħna nkun nistgħu insolvu l-kwistjon li kellna xtaqsam ma' drittijiet tal-bniedem aħna forsi nistgħu kontribwixxu sabiex insolvu l-problema li waslet għal dan il-konflitt. Il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem mhijiex kwistjoni li hija rilevanti għalina biss fid-dinja tal-punent, iżda għandha tkun rilevanti għal kulħadd madwar id-dinja. Hemm tliet problemi ewlenin illi ħansemmihom u nitkellem dwarhom fil-qosor. L-ewwel problema fil-fatt aħna diskutejnija b'mod b'mod dettaljat ħafna fil-laqa tal-lum. Il-problema tal-konsistenza tal-fat li ħana rridu dejjem nkunu konsistenti kemm fuq livell intern kif ukoll fuq livell estern fl-implementazzjoni ta' drittijiet tal bnidem Iżda parti minn hekk hemm żewġ problemi oħra. Għanna il- il-sfida u koll problema tal-fatt li aħna rridu nkunu naħdmu b'mod konsistenti anka fuq il-livell intern, mhux biss estern. Mela, dan ifisser li meta aħna immorru b'nadi oħra madwar id-dinja u nitkemmu ma' organizzazzjoni internazzjonali ma' pajjiżi oħrajn u tolbu għom sabiex jirrispettaw drittijiet tal-bniedem, aħna rridu nrispettaw il-fatt li ħafna mdaw pajjiżi ħajajdulna u intom, intom xed tagħmlu fuq is-sitwazzjoni ta' Roma bħalissa fl-Ewropa, xed tagħmlu fuq il-vjolenza eh, razzista f'ċertu stati membri tal-Unjoni Ewropea, xed tagħmlu fuq drittijiet ekonomiċi u soċjali u kif qed ħarsu l-ċittadini tagħkom matul din il-kriża ekonomika, eccetera, eccetera, jistgħu jistaqsuna dawn mistoqsijiet kollha u dawn huma mistoqsijiet importanti ħafna u relevanti. U jiena meta kont membru ta' dan il-parlament, jiena fil-fatt kon rajna li konna waqqafna komitat speċjali ħalli naraw li stati membri kemm qed ikunu involuti fil-ħarsien u jekk eh, fil-fatt kienux eh, involuti wkoll fil-ħatfit li kienu saru ta' titir ta' CIA. Jiena naf illi nista' ngħid fil-fatt li ħadd mhu perfett, laqas l-Unjoni Ewropea mi perfetta, U jekk aħna rridu nkunu kredibbli meta mmorru nitkellmu mal-imsieħba tagħna madwar id-dinja, aħna rridu nkunu kredibbli anke hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Iżda meta għattilkom li ħasmu perfett, tifmu nix ħazinik jġobkom. Jiena ma qed għatnejt illi minħabba illi aħna maħnix perfetti huwa sewwa li ħadd ma jkun perfett madwar id-dinja dan mux il-każ jiena kburi ħafna bil-mod ta' kif l-Unjoni Ewropea t tipprova tħares id-drittijiet tal-bniedem u qiegħda tindirizza il-ksur tal-drittijiet fundamentali tal-bniedem aħna għandna parlamenti fej kulħadd jista' jitkellem, għandna id-dritt li kulħadd jista' jisprimi ruħu b'mod ħieles anka il-mezzi tax-xandir u ħadd ma titpoġġa il-ħabs minħabba illi jiftaħ ħalqu fuq xi ħaġa. Aħna għandna soċjetà ċivili attiva ħafna U jiena nixtieq ngħid ukoll li dan qed isir koll anke fuq il-livell tal-Istati Membri dan kollu. Aħna għandna ċertu mekkaniżmi wkoll stabiliti li jippermettu li minkejja li aħna maħniex perfetti daw ma jippermettux li dawn in-nuqqasijiet li aħna għandna jidru korroħ u jidru ħafna kbar anke f'pajjiżi oħra madwar id-dinja. Issa, F'dan id-dibattitu fuq il-livell intern u estern dak li għandu il-konsistenza naf li l-istati membri għandhom ruol importanti, per eżempju l-violenza, l-azzjonijiet razzisti. Nafu li daw mux kwestjoniet li forsi jaffetwaw il-pajizi kollha tal-Unjoni Ewropea. Nafu li forsi huma affarijiet li jiġru iktar f'pajjiżi f'ċertu pajjiżi u mhux f'oħrajn. Ġifieri jiena nħeġġitkom bħala membri tal-Parlamenti Nazzjonali sabiex toqgħodu attenti ħafna għal dawn il-każijiet mhux minħabba eh, illi dan huwa importanti għalikom biss illi intom issolvu dawn il-kwistjonijiet, iżda żommu f'moħħkom illi meta jiġru dawn il-każijiet intom qed tkunu ambaxxaturi wkoll tal-Unjoni Ewropea u tal-valur tal-drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea jekk ikun hemm ħolqa minn din il-katina illi ħadd titkisser din tista' tfarrak kollox għal din ir-raġuni jiena naħseb jridu nqogħdu ħattenti ħafna fuq dan. Issa Ħa nitkellem fuq il-fatt li rridu naħdmu b'mod konsistenti u koerenti barra mill-Unjoni Ewropea. Aħna bħala Unjoni Ewropea qegħdin nitrattaw il-drittijiet tal-bniedem u l-pajjiżi kollha bl-istess mod Jekk ikun hemm xi ksur ta' drittijiet tal-bniedem minn pajjiż A ngħidulu hekk, nsejħulu hekk, ħan trattaħ bl-istess mod daqs li kieku sar l-istess ksur ta' drittijiet tal-bniedem minn pajjiż ieħor, jew inkella għandna in-nies li huma iktar għal qalbna ċertu pajjiżi illi nifavorixxuhom. U jekk aħna qegħdin nagħmlu hekk, ma tażbux li dan jista' jkun ukoll djufija f'dak li ndux xaqsam il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem, jiena naħseb illi aħna mhux dejjem qegħdin nieħdu azzjoni bl-istess mod kull meta ikollna każ ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Issa, din mhix dejjem tista' tkun riżultat ta' xi ta' xi ħsieb sabiex aħna nippruvaw nduru mal-liġi jew nagħmlu xi ħaġa li mhijiex korretta, jiena naħseb illi jista' jkun li xi kultant ikollna relazzjoni aħjar ma' pajjiż partikolari illi forsi kien hemm każ ta' drittijiet tal-bniedem u f'dak il-każ aħna nippruvaw nifmu li forsi ir-raġuni għalfejn sar dan il-kas ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem miex xi ħaġa li hija komuni eh, ħafna eh, f'dak il-pajjiż u forsi tista' solvi l-problema b'mod diplomatiku u b'mod daqsxejn iktar minn taħt jew nkella forsi e, minkejja li ma jkunx hemm f'kas ieħor natu kas ma jkollokx relazzjoni ekonomiċi tajbin ma dak il-pajjiż u forsi tieħu azzjoni mod ieħor jew inkella jista' jkun li ma pajjiż partikolari inti kollok ħafna relazzjoni ekonomiċi tista' tpoġġi iktar pressjoni. Ġifieri aħna rridu noqogħdu attenti ħafna fuq in-nuqqas ta' konsistenza fuq livell intern u estern. Jiena nixtieq ngħidilkom illi din mhux dejjem tkun problema illi għandha x'taqsam ma' eh, sur tal-liġi iżda ah, nixtieq nitkellem sa fuq il-konsistenza interna u esterna. Question. Hawnhekk tqum il-kwistjoni. Fl-Unjoni Ewropea kulħadd fil-Parlament Ewropew il kummissjoni Ewropea u l-Kommissarji l-IAS ċifri għandek n-nis li jihdu eh, ħsib id dritti tal-bniedem hemmhekk l-istati membri aħna nitkellmu b'vuċi waħda meta nitkellmu fuq xi eh, pajjiż partikolari u dritti tal-bniedem il-messaġġ tagħna qed jasal b'mod koerenti jew inkella jiena nżur xi pejjiż u ngħid fejn qedi qed isir il-ksur kontra dritt tal-bniedem u nipprova jiena nara kif intepla s-sitwazzjoni u mbagħad ixi uffiċjali ieħor tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-kummerċ dinji pereżempju jew fuq xi suġġetti jor jmur fl-istess pajjiż u jgħid eħe persuna ta' drittijiet tal-bniedem ġi hawnhekk forsi ma tantx ħadtu gost maħan qed nitkellmu fuq il-flus u bidlu diskors Ġifieri l sfida hemm qiegħda. Ma mhix sfida li għandha eh, bezzana jew kera għalhekk parti il suċċess ta' għafa strateġiku dwar il-promozzjoni ta' dritt tal-bniedem kull imkien fl-Unjoni Ewropea, politika kontra terrorizmu tal-ambjent, tal-kummerċ. Sabiex namlu dan kollu, għanna rridu bidlu l-mod ta' kif nasbu l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea u din mhix ħaġa faċli x'mur kulħadd ilu jaħdem fuq dan is-suġġett. Huwa proċess, huwa proċess importanti aħna internament konsistenti, koerenti, meta qed nikoperaw ma għaddi entitajiet multilaterali oħra l-Konsil tal-Europa, per eżempju, jina eh, għossu pjaċir tijana rokom għawnek maħna l-ġnus maħuda. Ma l-entitajiet reġjonali ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna nippruvaw nikoperaw magħhom sabiex aħna ma nidrux biss bħala l-Unjoni Ewropea nippretendu li aħna l-aqwa minn kulħadd li għandna soluzzjoni it-tajba l-kollox. Qegħdin ninaqdu flimkien biex nilqaw l-isfidi dwar id-drittijiet tal-bniedem. Ifuni, dan ma jfissirx li dejjem irid ngħidu l-istess affarijiet. Undoq u diska waħda hemm bżonn forsi ċertu modi tkun diplomazija iktar iktar minn taħt. Wieħed jista' jitkellem b'mod iktar dirett, ġifri l-modi jvarjaw. Għana nistgħu nintervjenu f'post jew ieħor. Ma jfissirx li dejjem l-istess diska aħna rridu nippromovu dejjem l-istess valur ta' dritt tal-bniedem biex ikonna konsistenza interna. Din hija l-ewwel sfida l-konsistenza. Eh, It-tieni sfida u din hija waħda kbira għax fl aħħar mill aħħar idu naraw ek nistawx verament naraw li jitħarsu dritt tal-bniedem mod effettiv u biex dan isir dawn iridu jiġu mhux biss mifhuma imma li n-nies li pratikawom iridu jaddottawhom. Ġifiri, il-suċċess fuq medda hekk biss irid ikun permezz ta' dan l-ownership, ġifiri s-soċjetà ċivili. Is-soċjetà ċivili illum fid-dinja qiegħda tiġi attakkata. tiġi imminata b'mod l-iktar sfaxxat nies jiġu arrestati, jiġu maqtula, mkazbra u anki b'mod iktar sottili, per eżempju, jiraznu l-fondi biex l-laqdit ma jistaw jaħdmu. Forsi u kol jinatalom isem ħażin bekk ma jkunux jistaw jaħdmu f'ċertu soċjetà. Anki biex reġistraw li l-om bħala għaqda tkun sir diffiċli spazju għat soċjeta ċivili għandu dan l-spazju tagħhom għandu jiġi hija xi ħaġa li għandna niddefendu aħna fl-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri permezz ta' approċċ iktar komplut. Irid ikonna il-forza politika biex nagħmlu daw. Ċifri, meta aħna nżuru xi pajjiż dejjem għandna niltaqgħu ma' reprezentanti tas-soċjetà ċivili jekk ikun possibbli jekk dan ma jipperikolhomx hemm bżonn li niltaqgħu magħhom mod pubbliku Irridu nikoperaw fl-imkiet u jirnexxinna namlu ħdana fil-post, ġifri aħna l-Istati membri l-Unjoni Ewropea. Meta aħna namlu l-osservazzjoni tal-proċessi fil-rati ta' dawn in-nies, imma l-Unjoni Ewropea ma tistax ma tagħmel dan ix-xogħol waħdu laqas l-ambaxxati tagħkom, imma jekk nikoperaw nistgħu nkunu preżenti, nistgħu nkunu hemm nosservaw u nħallu l-amministrazzjoni norwa li għedin aħna insegwu. Aħna nistaw ukoll natu il-flus il-nejnu biex ikunem ċertu kompetenzi, ċertu kapacitajiet. L-NGOs, is-sotjaċa ċivili, anki fil-pajjiżi tagħna stess, jistaw jimxu tajjeb jekk ridu, imma mhux bil-fors jagħmlu hekk li iġibu ruħom dejjem tajjeb. Ir-rol tas soċjetà ċivili hija li jagħmlu mażoraġġ tal-politika ta' dritti tal-bniedem, jaraw fejn qed isir il-ksur, jinformaw in-nies iċ-ċittadini bid-drittijiet tagħhom biex ukoll jituhom il-protezzjoni biex jagħtu smink tal-qudiem il-liġijiet dejjem biex jiddefendu l-kawża ta' drittijiet tal-bniedem. Dan ma jfissirx li xi gvern għandu l-obbligu li jaddotta dak kollu li tkun qed tħamba s-soċjetà ċivili. Imma fisser li kull gvern għandu obbligu assolut li jiżgura li l-laqdiet jistaw jaħdmu u jagħmlu xogħolhom b'mod l-iktar liberu. Għalhekk l-istati membri għandhom ruola hawnhekk jekk l-ambaxxaturi tagħkom ma jiltaqawx ma' soċjetà ċivili jekk jinjorawa ikonu għedin eh, niltaqwa problema. Mela, l aħħar sfida u ħana laqbija, din hija sfida eh, kemm xejn differenti. Tlet minuti, erba minuti. Mela, t-tielet sfida mhux dibattitu eh, tal-Unjoni Ewropea bħal dak tal-konsistenza mhux xi sfida pal dik tas-soċjetà ċivili ġifri kif taħdem fil-pajjiżi, imma hija waħda li taffettwa il-ġirħi tal-midem madwar dinja kollha, iġifiri fejn qed naraw li dawn qed jiġu minati, qed jiġu attekkati f'ħafna pajjiżi fid-dinja dawn eh, dan it-tfixkil qed isir iktar sofistikat jisu eh, ġifiri dawn id-dritti tal-bnidem u xi ħaġa li ġejja mill-Oċċident. Eh, biss, u biex jiġu aċċettati f'ċertu soċjetajiet, iridu jiġu aċċettati fil-soċjetà tiegħi mill-lat kulturali. U dawn l-affarijiet jieħdu żmien tagħhom. Mhux se jsiru mill malada hemm il-valuri reliġjużi dawk tal-familja li eh, ivarjaw ovvjament u imma li dejjem insibuhom fil-dritti tal-bidem universali li bil-forsi jirdu jiġu rispettati. Ja, jekk dawn l-argumenti noħduhom aħna pereżempju l-ġnus ma'uda b'ċertu suċċess anki mal-istati membri meta nitkellmu fuq il-violenza kontra n-nisa. F'Marzu eh, li għadda kien hemm ħafna pajizi li kienu qed jifixklu il-kundanna tal vjolenza kontra n-nisa ta' fi New York. Fi New York. Ġifiri din hija ġlieda li dejjem qegħdin namlu għalhekk jiena ngħidilkom u naħseb li kull stat membru, kull deputat li xogħlu huwa li aħna rridu ninaqdu u niġġieldu din il-ġlieda. Jiena nemmen bil-qawwa kollha li d-drittijiet tal-bniedem qatt ma kienet xi ġlieda kontra reliġjonijiet, qatt ma kienet ġlieda kontra l-kulturi, qatt ma kienet ġlieda kontra l-pajjiżi. Id-dritt tal-bniedem dejjem ikkonċernaw il-lingwa universali ta' dawk li mandom l-ebda seta' f'kull reliġjon, f'kull pajjiż, f'kull etniċità kontra ir-relativizmu ta' dawk li għandhom is-seta' u l-poter inti qatt ma tisma eh, xi vittma tgħidlek tindaħalx għalija għax xi dritt tal-bniedem mhumiex universali, anzi bil-kontra il-gvernijiet dawk li għandhom is-seta li jgħidulek m'għandek lebda dritt intervjeni inti għax mħabbat valuri tradizjonali. Inti fċertu pajizi ta' dinja, anki fl-Unjoni Ewropea, għat ma tarax ximara li qed tiġi sawta mir-raġel li tgħidlek tiġix t-defendini għax li dritt tal-bidem mhumiex universali, hija l-vittma. Imma ir-raġel jgħidlek jien għandi valuri tal-familja li permettu li nisawat il-mara. Ġifieri, qed nitkellmu ġifieri dak li m'għandhomx is-seta li jġildu kontra relativizmu ta' min għandu s-seta l-antikolonializmu, l-antirazzizmu, il-movimenti kollha tad-dinja f'dawn l-aħħar 20 ta' żmien kienu movimenti kontra l-Oċident. Movimenti li kienu spirati mill-istess lingwaċ u l-istess valuri, prinċipji ta' dritt ta' bniedem li dawk illum li qegħdin jagħmlu l-ksur ta' dawn id-drittijiet tal-bniedem jgħidu konvenjenti li huma problemi ta' dritt tal-bniedem. Ħani qafawn ringrazzjakom l-attenzjoni u jiena ovvjament nista' bil ħarqa diskussjoni interessanti li ħajkonna bejnietna. Grazzi. Thank you, Stavros Lambrini. Grazie ħafna sur Lambrinides għal verament il-prezentazzjoni tijak miblija passjoni. Issa niftu diskussjoni għal membri deputati kem tal-parlamenti nazjonali kif ukoll dawk tal-MP stana ġifiri. Ekk joġobkom ejdu li meta tixti u titkelmu. Forsi għandkom ftit bżon ta' ftit ta' żmien biex taħsbu għantom qabel tiddeċidu li titkellmu U fil frattemp temp eh, li namlu lista nisimaw l ambasġatur Freusens mill-Kunsil tal-Europa. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena tal-fema li s-sur Elma Bruk, il-President ta' dan il-Komitat, ta' fasta l-perspettiva interessanti ħafna fl-introduzzjoni tiegħu meta tkellem fuq dritti tal-bniedem u relazzjoni mar real politik. L-istorja turina li l-sigurta vera impossibbli jekk ma jiġux rispettati kompletament id-drittijiet tal-bniedem u ħafna drabi n-nies jippruvaw joħolqu kontradizzjoni bejn iż-żewġ kunċetti, imma jiena naħseb li Kull darba li jitqajmu problemi dwar drittijiet tal-bniedem, hemm ukoll ċertu sensazzjoni ta' nuqqas ta' sigurtà. Għalhekk jiena naħseb li huwa relevanti li r-rappreżentanti tal-nies fil-parlamenti jitkellmu dwar dawn is-suġġetti Għalek din inizjattiva verament jiena toġobni il-fat li qed niltaqgħuna hawnhekk fuq dan is-suġġett. Peress li din laqet issir fil-Parlament Ewropew llum nirreferi għal riżoluzzjoni adottata mill-Parlament Assembli tal-Kunsil tal-Ewropa fil-ħarifa li għaddit ad wara li, ġiet adottata l-strateġija ta' dritt tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea. L-Assemblea Parlamentarja tal-Kunsil tal-Ewropa kien ħareġ b'appoġġ qawwi għall-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward, speċjalment il-kontribuzzjonijiet importanti tal-Parlamenti Nazzjonali li li għal din ir-raġuni, Sinjura President, jiena verament kontent li inti stidintom hawnhekk għal dan id-dibattitu. Ovvjament, ir-relazzjoni bejn il-Kunsil tal-Ewropa u l-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' dritt tal-bniedem, ovvjament, kif diġà smajna, Missur Lambrinidis huma stretti ħafna u minn ġi adottat l-MOU bejn il- tal-2007 bejn l-Unjoni u l-Stati Membri tal-Kunsil tal-Europa rajna żvilupp sostanzjali. U dan kien lan eh, preċis tal-Segretarju Ġenerali tana u anki tal-min imexxi l-Unjoni Ewropea. Ġifiri dan eh, il-Segretarju Ġenerali tiegħi u Sur Barros qed jitkellmu fi New York din il-ġimgħa u ġimgħa diħla fi Brussell fuq is-suġġett. L-inizjattivi il-ġodda li jintom qegħdin tmexxu jirriflettu u jġibu livell ġdid ta' kooperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tagħna sabiex naslu għall-lan eh, aħħari tagħna U dan naraw tisir mill klim qed imorru għal fatti f'numru ta' eżempju ħan semmi xi ftit minnhom. L-ewwel net l-Unjoni Ewropea qed turi interess għal ratifika ta' konvenzjoniet importanti tal-Kunsil tal-Ewropa kemm minnaħa tal-Istati membri tagħha stess kif ukoll pajjiżi terzi li jinsibuhom fil-politika barranija tal-Unjoni Bekk l-istrateġija tagħhom ridu verament jippromovow anki l-implementazzjoni tagħha biex dawn isiru regolamenti vinkolanti. Qed naraw pereżempju il-konvenzjoni ta' eh, Budapest fuq il-cybercrime, il-konvenzjoni kontra l-violenza dal-violenza kontra eh, il-Konvenzjoni ta' Istanbul kontra l-violenza tan nisa, l-protezzjoni ta' tfal eh, kontra l-abus sessuali u anke l-Konvenzjoni ta' Lanzarote u l-Konvenzjoni kontra it-traffikar tal-bnedmin. U anki ġifiri l-entitajiet ta' monitoraġġ tagħha. Għaliex importanti r-ratifika ta' dawn l-istrumenti? kif smajna nkissru l-Ambrinidis, l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi għal qafas komuni legali għal strumenti legali li proteġu dawn il-valuri essenzjali li għandhom xaqsma dinjita tal-bniedem. Naraw ukoll il-konvenzjoni ta', drittijiet tal-bniedem aħna il-Parlament naraw l-appoċ tal-Parlament Nazzjonali, il-Parlamenti u koll il-Parlament Ewropew. Dan juri l-impenn tal-Unjoni Ewropea għal dritti tal-bniedem li l-in mill-Unjoni Ewropea meta l-Unjoni Ewropea ssir firmatarja din konvenzjoni, kull għatta tal-Unjoni Ewropea irid dejjem jirrispetta din il-konvenzjoni li t tal-bniedem. Jew inkella il-qorti ta' dritt tal-bniedem tal-Konsil tal-Orba ta' Strasburg tkun trid tagħmel iskrutinju tagħha dan ma jsirx l-impenji fil-Kunsill tal-Europa, tal-Unjoni Ewropea, huma benchmarks ukoll. Anki għom jiġifieri fil-rapporti tal-Kummissjoni Ewropea dwar dawn in-negozjati. Naraw li hemm il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u aġenziji speċjalizzati. Per eżempju, il-Kummissjoni ta' Venezio, il-Greko fuq il-korruzzjoni u siper fuq l-effiċjenza tal-ġustizzja u anki entitajiet aġenziji oħra tal-Kunsill tal-Ewropa naraw li l-Unjoni Ewropea verament hija mitla tax-xogħol li jsir fil-Kunsill tal-Ewropa. Għandna ġifiri rabta fuq l ewla livell u hemm ħafna eżempji ta' kooperazzjoni li tat riżultati pożittivi. Dan ukoll dovut għal xogħol li jagħmel li ju SR, Sur Lambrinidis, jiena verament naqbel miegħu li jkun il-vuċi tal-Unjoni Ewropea meta tkun qed titkellem fuq il-valuri eh, drittijiet tal-bniedem fid-dinja aħna nirringrazzjaw għall-impenn li għandu u anki viżavi l-istituzzjoni tagħna il-fat li konna iktar kooperazzjoni mal l-entitajiet speċjalizzati tal-Konsil tal-Europa jista' jgħinu kol fl-inizjattiva l-ġdida tal-Unjoni Ewropea għal l-iktar rispett tal-istat ta' dritt. il konsil tal-Ewropa ilu jisegwi l-ittra miktuba mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin lill-President Barroso u anki meta indirizza dan fil-State of the Union l-indirizz tiegħu fil-State of the Union fil-Parlament. fil parlament Is-Segretarju Ġenerali tagħna Jagland il-ġimgħa l-oħra iltaqa' fi Strasberg il-mem il-Sur Louis Michel, membru ta' dan il-Parlament Ewropew, ġifir rapporteur tal kumitat Libe, dwar din u ltaqgħu tkellmu dwar din l-inizjattiva. Il-Segretarju Ġenerali tagħna ovvjament laqgħa kull inizjattiva li ssaħħaħ dawn il-valuri u enfasizzaw li u importanti li nevitaw ix-xogħol li jsir doppju. Sistema li niżviluppaw ukoll indikaturi li monitoraw biex ikonna aktar rekomandazzjonijiet din diġà teżisti fil-Kunsel Ewropa. Għalhekk is-Segretarja Ġenerali suġġerixxa li kull mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea għandu jikkonsidra dawn il-parametri ta' monitoraġġ li diġa' jeżistu fil-Kunsel tal-Ewropa li ovvjament um, li uh, kull stat membru tal unjoni Ewropea huwa wkoll membru fil konsil tal-Ewropa u huma diġà vinkolanti fl-Istati Ewropej kollha dawn jiffurmaw bażi għal monitoraġġ li ma jkunx uh, eh, binar nozzjoni politika dejjem ġifiri jistaw jajnuna li nsibu soluzzjoni għal dawn il-problemi li jatni dibattitu ikona dibattitu fuqom il-lum. Grazzi ħafna, baxxatur. Grazzi ħafna, baxxatur. U issa għanna rappresentant mill-Kongress Spanjol. Grazzi ħafna. qed nitkellem fisem il-Parlament Spanjol, nixtieq nibda billi nifraħ il-Parlament Ewropew tal-li se jaħdan din il-laqa, nifraħ ukoll il-Stavros Brentitis tal-li involva ruħu f'din il-kawża. Nistgħu nżidu għan għad-drittijiet tal-bniedem li għandu xaqsam ma' e, e, player importanti ħafna fil-ħajjiet tagħna mhux biss tal-gvernijiet, is-soċjetà ċivili huma involuti e, fil-dritti fil drittijiet fil tal bniedem ma' hemm ieħor hemm imsieħeb ieħor li għandu rwol importanti fl-ekonomija u qed nitkellem fuq id-dinja tan-negozji il-korporazzjonijiet, kumpaniji kbar, kull ma jmur qed tiżdied l-importanza ma' kumpaniji ta' matul id-dinja fil-kejjen kollha tad-dinja u qed naraw ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Dawn huma azzjonijiet jistgħu ikunu parti mill-erja soċjoekonomika tal-Unjoni Ewropea imma minn u x'inhu il-każ għandek sensiela enormi ta' situazzjonijiet li jgħinu illi fixklu rispett fixklu rispett ta' drittijiet ta' bniedem u dan f'ħafna pajjiżi mal-globu kollu. Stavros jiena kont sorpris ħafna illi aħna maħniex edin inkopru l-insibu jew l-implementazzjoni tal-prinċipi prinċipali ta' dritti tal bnietem maħna nafu li l-Nazzjonijiet Uniti għandha għodda li hija fantastika dritti tal-bniedem imma ma tantx jafu nisbija din din hija bbażata fuq tliet prinċipji li jaffettwaw il-gvernijiet, korporazzjonijiet u l-ġudikatura għal pajjiżi kollha fid-dinja. L-idea hi li nipproteġu rispett tad drittijiet tal-bniedem u biex nirrapportaw kull violenza, kull ksur ta' dritt tal-bniedem. U allura daw il-kumpaniji, il-kumpaniji tagħna, kumpaniji ta' dbaħħir, kull tip ta' negozju, kull ma jmur iż-żmien huma infixkla minn min problemi ta' ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem. id tal-bniedem kiku taħdem mod tajjeb l-ideja huwa li jkollna livell minimu u kodiċi universali jekk trid ta' drittijiet tal-bnien kif intqal qabli E, id-dritt tal-bnidem għandha tkun liġi universali, livell e, globali, regola applikabbli mad-dinja kollha li tmur lil-lin u tkun il-fuq minn kull e, tradizzjoni jew leġislazzjoni tradizzjoni mad-dinja u li jekk xi kumpanija tikser din il-kodiċi tiġi fl-inkwiet kollegi nishtin iġibdilkom l-attenzjoni fuq il-problema fuq il-immorru l-Bangladesh, kumpaniji ta' tessuti, problemi ħarġet armajn siċċurilu jekk daw it-tipi kien hemm kumpaniji Amerikani fil-Bangladesh u li kju kellhom daw joperaw b'mod kif fi għandek 15 ruħ imutu jew 200 ruħ iweġġaw daw f'Londra jew f'Madrid jew fi New York jittelaw il-qorti għal prattiċi ħżina tagħhom għax li qed isir fil-Bangladesh huwa kontra id-dritti tal-bniedem jekk inti tmur u dim il-rati nazzjonali tagħna b'din il-prattika inkunu qegħdin nieħdu eh, pass ġigantesk eh, il-qudiem fid-dritti tal-bniedem il-kontribut tiegħi u l-kontribut tal-Parlament Spanjol li adotta rapport xiftit xurilu, aħna għanna bżonn implementazzjoni sistematika ta' prinċipi ta' dritti tal-bniedem aħna dan għamenniħ fi Spanja. Fi Spanja aħna għanna pjan nazzjonali, pajjiżi oħra għand forsi għandhom xi ħaġa simili, hemm pjan fuq livell ta' Unjoni Ewropea, allura mistoqsija toħroġ. Għaliex ma' Għaliex ma jkollniex daw prinċipji u nużawhom bħala ispirazzjoni għal dak li qegħdin nagħmlu. Dan huwa għatih importanti għal kumpaniji, kumpaniji Ewropej, għax daw suppost għandhom jirrispettaw id-dritt tal-bliedem meta joperaw barra mill-Unjoni. Il għaliex kif jirrispettawhom kif jekk din hija dinjità, jekk hija dan huwa dawl u dan huwa dawl għalina fl-Unjoni Ewropea dan għandu jkunu għal kulħadd. Grazzi ħafna. Nista' nassigurakom li fil-Parlament aħna għandna u kellna żewġ rapporti fuq il-dinja tal kummerċu dritti drittijiet tal-bniedem imma Nazzjonijiet Uniti u, u rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti. Umma għatih importanti għalina, rajk u jkonna diversi drabi diskussjoni dwar dan <clears throat> fuq il-rakkomandazzjoni tan nazzjonijiet Uniti. Il-problema hi li ħafna minnhom mhumiex eh, legalment eh, vinkolanti għal ħafna komitati. Anka għanna ħadċerti rapporti fuq id-dritti tal-bniedem u anki għaw aħna nuru il rwol speċifiku li għandhom il-kumpaniji f'ħafna pajjiżi. Issa, Għandi żewġ kelliem oħra mill-parlament, minnaħat tal-parlament, mbagħad naħseb natu l-kelma l-NGOs u l-IAS. Mela, mill-parlament Isur Donski, illi huwa oriġinament mill-Litwanja. Grazzi ħafna, Sinjura Ċe. Jina nifraħ bħafna punti tajbin u pozittivi li ntqalu qabli <clears throat> u nifraħ lil Stavros għax xogħol tajjeb ħafna li qed jagħmel id-dettalji enormi li kienem fi diskors tiegħu huma ta' min ifaħħarhom. L-ewwel qabel kollox nixtieq nappoġġja l-approċċ holistiku tiegħu tiegħek u l-enfasi tiegħek fuq l-importanza kruċjali ta' dritt tal-bniedem biex toħloq iktar eh, stabilità mad-dinja flok ma noqodu inħarsu lejn din il-politika ta' dritti tal-bniedem pala xaġa romantika, da mhux il-każ ovvjament kont kontent ħafna nisma l-enfasi tiegħek fuq il-NGOs u xol xogħol tas soċjetà ċivili. Ħaġa waħda nixtieq niġibdek l-attenzjoni għaliha hija id-distinzjoni u d-differenza kruċjali bejn NGOs ġenwini u reali li jimmonitorjaw id-dritt ta' id-dritt tal-bnien fil-pajjiżi rispettivi tagħhom u dawk li huma qed jgħid il-kellim eh, pocket NGOs domestiċi li jkunu ikkontrollati mir-reġims u li fil-veru sens tal-kelma qegħdin jgħinu fil-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Dawn ikunu jaħdmu f'pocket NGOs. U rridu niprofaw noħolqu distinzjoni bej it-tnejn, niprofaw noqogħdu lil minn dawn il- minn dawk illi edin eh, eh, ifixklu jgħinu fit fixkil ta' dritt ta' bnedem dawk li verament ikunu għedin jimmonitorjaw id-drittijiet ta' bnedem fil-pajjiżi tagħhom. Hemm distinzjoni bejn tnejn. Hemm bżonn allura ħtieġa li nipproteġu l-attivisti ta' dritt ta' dawk eh, ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna naħseb inkarigati minnhom mhux biex nirrispettawhom biss, u f'ħafna drabi li nippruvaw u nofru il-lingwaġġ sensittiv tagħna imma aħna rridu nipproteġuhom għax hemm id-dissidenti Ċiniżi, Russi li qed jiffaċċjaw l-iktar pressjoni u għalhekk huwa kruċjali għalina li aħna nipproteġuhom. U jien li hemm bżonn iktar kooperazzjoni minna ħatana mal-Brand Centrus u korpijiet oħra il jiddefendu d-dritti ta' bniem. Naħseb illi jkun hemm vantaġġi kbar fil-fatt illi aħna jkun iktar kooperazzjoni moħna, speċjalment bejn centrus illi huma eh, ħutna naturali. L-aħħar punt tiegħi naħseb huwa għatih importanti li nirrepetuh ripetutament li politika ta' dritt tal-bniedem mhijiex liċenzja biex inkunu selettivi li nażlu noqogħdu nażlu il-pajjiżi minn fejn ikun hemm drittijiet tal-bniedem għaliex il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem qed isseħħ f'ħafna pajjiżi, f'pajjiżi wkoll li huma viċin tagħna. U għalhekk ikolli ngħid li id-dritt tal-bniedem hija eh, lingwaġġ eh, komuni li permezz tiegħu aħna nużaw biex aħna nuru li huma daw il-pajjiżi fejn qed isiru ksiwur ta' dritti tal-bniedem. Grazzi u issanna is-Sinjura Madam Di Pietro mill-Italja. Fej qiegħda, ma tistaqsi President. So, please, okay. Kjoġbok. Grazzi, Signora President Eżis kollegi, u għapjaċir nkunu għawnek u jkonna l-opportunita biex niddiskutu ma'kom suġġet daqshekk importanti u ħafna jgħidu dejjem illi tantu ta' priorita fostom il-Parlamenti Nazzjonali. Anka il-parti tiegħi ta' ħames lilel juri din l-importanza u rridu l-Unjoni Ewropea tibqa' fuq dimnet favori dritti ta' bniedem mad-dinja kollha u mhux biss fil-konfini tal-Unjoni Ewropea allura huwa sodisfazzjoni kbir li aħna smajn rajna l-proċess illi wassal l-Unjoni Ewropea l-adozzjoni ta' pakket ta' dwar id-dritti ta' bniedem minkejja li illi għaddejjim l-Unjoni Ewropea għaddejja minn problemi fdak li għandu saqsam mal kriżi ekonomika u finanzjarja illi laqtet l-istati membri oħra u nuqqas ta' strumenti bħal dawn eh, fissret ħafna eh, eh, negattività għal ċittadini Irridu naħdmu b'mod ta' sinerġija fl-Unjoni Ewropea biex naslu għall-attwazzjoni konkret tal-qafas ġdid li huwa parti mill-pjantazzjoni fuq id-drittijiet tal-bniedem u demokrazija u imperattiv għalina l-koll minkejja l-ħafna sfidi u diffikultajiet li għanna illi l-Unjoni Ewropea għanda u trid taffronta minna ħatana kif naraw l fajt li nittrasfortew dan il-prinċipji b'mod konkret u għal-iktar ħaġa importanti li għanna naħsbu fuqha li ovvjament għandu riskju li jibqa biss xi ħaġa akademika tkun maqtuha li jkun maqtuh mill-realtà u mill-ħajja ta' kuljum u ninsew numru, numru kbir ta' nies kon ma jmur jikber li għedin ta' f'dan il-kamp. Allura f'dan il-sens ta' prattika nista' nassigura il-linja assigurata mi pjan tazzjoni li jetteżor tal-pjan l-istati membri f'dak li għandu ma l-attuazzjoni ta' dawn il-prinċipji tal-linji gwidi ta' Nazzjoni Uniti u allura 5 Stelle l-partit tiegħi juża l-mezzi kollha biex il-gvern Taljan ikun jista jadotta dawn il rakomandazzjoni ta' dan il-dokument bħala pjan nazzjonali u jżom il-ukoll u jsegwi l-eżempju tar-Renju Unit. Grazzi ħafna. Thank you very much and also good that you reminded us. U grazzi u grazzi u kol tal-li fakkartna il-Renju Unitu l-uniku Parlament Nazzjonali illi ħolo pjantazzjoni nazzjonali fuq id-dinja tal-kummerċ u dritti tal-bniedem, Business and Human Rights. Etajt il-Presidenta, u issa nixtieq ngħid il-kelma lil Anna Gomez, imma minix nara bħalissa, forsi iktar tard. Allu, mela. Frek, ħafna drabi kif forsi smajtu intom fuq livell nazzjonali aħna hawnhekk ukoll ikollna input minn organizzazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem allura huwa tajjeb li aħna nisimgħu minn xi rappreżentanti tagħhom dawk li huma bbażati il-NGOs bbażati eh, Brussell u nibdew minn rappreżentanta tal-Human Rights Watch. Grazzi ħafna u grazzi tal-li tajtna l-opportunità li nitkellmu f'dan is-smieħ daqshekk importanti aħna din inħarsu l-qoddim biex nisimgħu iktar ikon iktar avvenimenti ta' smigħ bejn il-Parlament Ewropew u dawk nazzjonali biex insibu men manjieri aħjar kif aħna nimplementaw id-dritt tal-bniedem mad-dinja kollha. Jiena naqbel bisħieħ ma' dak li ntqal sissa mir-rappreżentant speċjali tal-Unjoni Ewropea li għanna fostna. U fakkarna tajjeb illi dal-pakket ta' diritti tal-bniedem fil-fatt kien riżultat ta' sforz kollettiv ħafna sforz illi ma kienx isir mingħajr l-ingaċċ reali ta' dan il-Parlament Ewropew u ħafna parlamenti nazzjonali u ħafna gvernijiet nazzjonali u fil-fatt li IAS u s-soċjetà ċivili kollha flimkien. Biċċiet fragmentati minn mill-irkejjen kollha Imma meta niġu fl-imkien wasalna biex naslu għal dan is-suċċess daqshekk ambizzjuż li wasalna lih is-sena l-oħra, m'hemmx għalfejn ngħidha u Stavros fakkanna fija din illi l-parti li jmissija l-iktar biċċa xogħol irridu nimplementaw dak li ftemna fuq u ċar illi minar ma namlu dan il-ħaġa u minar ma nuru il-muskolu kollettiv ta' tal-istati membri il-parti ta' implementazzjoni ma s-seħx kif suppost issir. ħana tikom xie eżempi konkreti ħafna fuq x'nissuġġerulkom aħna biex nam intom taħdmu fl-imkien. U mux sen nuża l-ħames minuti biex nitkellem fuq il-prinċipji ma ħaġa konkreta li f'din f'dan il-Parlament Ewropew diġa adottejna b'mod bħala riżoluzzjonijiet konkreti ħafna ma il-Parlament Ewropew ma jkunx jista illi jibbat il-messaġġ iktar li lin ta' dar riżoluzzjonijiet mingħajr għajnuna tal-Parlamenti Nazzjonali Il-qafa strateġiku u l-pakket ta' drittijiet tal-bniedem imsemmijin fost affarijiet oħra jgħidu illi id-dritt tal-bniedem huma importanti anka meta niġu għal imsieħba strateġiċi tagħna. Dawn jinkludu u test ikun ifisser impend dwar kif l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri Eh, ħajkunu defensuri ta' drittijiet tal-bniedem u fil-fatt jitħlu eh, jidħlu b'subajhom fil-ferita meta eh, l-ksu ta' dritti tal-bniedem isiru miċ-Ċina u mir-Russja. Żewġ imsieħba importanti ħafna tagħna imma fej qed isiru ħafna ksurijiet ta' dritt tal-bniedem. Issa Stavro qal li nix eh, noqogħdu inkantaw mill-istess eh, kanzunetta imma għandna ħafna kanzunetti differenti meta niġu fil-prattika u anka ħafna stati membri għal għandu jsir għanna nisqulkom u dinja xi ħaġa li anka l-Parlament Ewropew diġa semaxħa sena ilu meta millinijkom u anka wara ħafna rizoluzzjonijiet, aħna nisqulkom biex tassiguraw ruħkom li aħna satmim din is-sena ikolna konklużjoniet tal-Kunsill tal affajt Barranin biex jibat messaġġ kollettiv imma wkoll strateġija kollettiva kif aħna nsegwu id-dritt tal-bniedem u kif nappoġġjaw eh, u nkopru id-difensuri ta' dritt tal-bniedem fiċ-Ċina u fir-Russja. Dan intqal ukoll fil-Kunsill tal affajt Barranin u importanti li jkollna mhux saqaf imma li jkollna livell minimu ta' affarijiet. Kulħadd jista' jagħmel ferm miżjed imma għandu jkun hemm livell minimu. Ħadd m'għandu imur iċ-Ċina u jew ir-Russja mingħajr ma jippreżenta u jirrappreżenta dan il-messaġġ kollettiv. Importanti li kulħadd jista' jkun iktar setanu b'saħħtu f'dan Għax ħadd ma jista' jagħmilha b'mod individwali, jekk allura l-kollettività hija importanti. Irridu ngħidu li dan il-messaġġ huwa kollettiv illi jien irrid nibatilkom meta nitkellmu fuq iċ-Ċina maċ-Ċina u r-Russja. Allura kull, met, kull messaġġier ta' dan messaġġ għandu il-backing, għandu l-għajnuna, l-approvazzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi intom kollha tkunu protetti Għanna bżon dak il-konklużjoniet tal-Kunsil tal-Affarijiet Barranin biex din il-kollettività tkun b'saħħitha, tkun ċara u prezentata minn kulħadd. U aħna mhux se naslu għal dan jekk aħna ma jkollniex l-approvazzjoni tal- u l-għajnuna tal-Parlament Nazzjonali. Nispera li fl-aħħar sa qabel l-aħħar tal-ġurnata nistgħu naslu għal konklużjoni li din hija xi ħaġa reali illi aħna bħala uffiċjali eletti parlamenti nazzjonali nistgħu nagħmlu flimkien jien fl-istess ħin jien naħseb li nistaw namluwa paj kull pajjiż għalih meta jkollna eh, din is-saħħa partikolari. Ħansemmi l-Baħajn li huwa wieħed mill il-Baħrejn. Il-Baħrejn illi huwa wieħed mill-pajjiżi illi għedin fit tranzizzjoni U hemm diversi pajjiżi oħrajn ma fil-Bahrejn dawk illi ħarġu fit-toro eh, b'mod paċifiku talbu illi eh, huma jridu drittijiet tagħhom. Anka diversi loopholes li l-gvern żamm f'dawk il-pajjiż. U daw edin, dawk li partiċpaw issa edin fil-ħabsijiet. ħafna minn, tlieta minnhom huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea li pattew ares ta' dak il- ta' dak il-protest il paċifiku. Hemm uffiċjal ta' nazzjonalità Daniża li għad fil-ħabs. Intom għandkom titolbu dan u għandkom tagħmlu dan b'mod individwali u kollettiv li nipproteġu l dawk in-nies li b'mod paċifiku jqumu bil-wifqa u jipprotestaw favur il-drittijiet tal-bniedem. U biex nibdew, tridu tissimplifikaw il-mod kollettiv biex, biex jiġu liberati ċittadini l-Unjoni Ewropea fil-Bahrejn. Tnejn minnhom minn daw it-tlieta diġà ġew sentenzjati għal morhom il-ħabs. Din hija ħaġa li ma nistgħux naċċettaw. Għad m'għandniex messaġġ qawwi mill-Unjoni Ewropea b'mod individwali eh, kienet li jajess illi ipprovat e- e- timpiega lil Bahrein e- biex tagħmel bidla f'dan ir-rigward. Daw l-individwali m'għandhomx ikunu il-ħabs, daw għandhom ikunu barra mill-ħabs u dinja xi ħaġa li l-gvern fil-Bahrejn għandu jidħol f'diskussjoni miegħu. Il-Presidenta, skużani jekk forsi tista' tikkonkludi il-kallima mill-ġdid. Punt ieħor u ħansemmiħ il għaliex mniex zgura li ħajkolli l-kelma kien hemm xi tip ta' nuqqas ta' kontentezza mal-Ewropa kollha fuq lekk imsejjaħ deficit ta' demokrazija fl-Unjoni Ewropea illi ċittadini Ewropej sempliċiment qed jiġu informati bid-deċiżjonijiet li jsiru u fid-dominju tal-affarijiet barranin deċiżjonijiet u deċiżjonijiet isiru mill-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u mbagħad jgħaddu għal IAS ħaġa li aħna nitolbu mill-Ewropa u anke mis-soċjetà ċivili li qatt ma naraw huwa il-ministri tal-fajt barranin li jiddiskutu fl-imkien bejnietom. Di għat għat għat ma narawa fl-Europa. Nisqilkom biex nissuġerilkom li kunem mal-menu diskussjoni annuali fost dawn il-ministri tal-affarijiet barranin. U din issir uddim il-kameras biex bekk nkunu nisimaw, nkunu nistaw nisimaw xinu xedin jajdu u għal xie xed jimpenjaw ruħom il-ministri tal-affarijiet barranin tana. Grazzi nitlobkom sabiex iżommu mal-ħin illi natalkom sabiex titkellmu mħabba li rridu nerġgħu nisimgħu l Stavros ukoll l-iktar tard. Għanna lil Vincent mill-Frontline Defenders ikjoġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena forsi ma tafux l-organizzazzjoni li ġej minna dinja fundazzjoni internazzjonali għal dawk li jiddefendu jġildu favur id-drittijiet tal-bniedem U għanna fil-fat eh, kanna il kasta naslin sa turen. U naqbel l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri irridu ikunu fil-qalba ta' soċjetà ċivili, jiddefendu s-soċjetà ċivili mħabba li dawn huma dawk illi fil-fatt qegħdin jiġġieldu favur id-drittijiet tal-bniedem huma qegħdin ibatu minħabba il xogħol tagħhom. U hemm tliet punti ta' azzjoni fil-pjantazzjoni li huma dedikati għal dawk in-nies li verament din jiġildu b'mod attiv favur id-drittijiet tal-bniedem. Jiena nixtieq ukoll eh, nirreferi l dak li qal is-Sur Brock fil-diskors ta' ftuħi li din hija responsabilità tagħna l-koll. U din mhix xi ħaġa importanti biss għal l-IAS u għal istati membrista għal rappreżentanti kollha. U l-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew għandhom rwol importanti sabiex jisfurzaw lil kulħadd ħalli jieħdu azzjoni favur lil ħarsin ta' dawk in-nies illi huma attivisti u jiġġieldu favur drittijiet tal-bniedem. Aħna nafu wkoll li għandna ċertu riżoluzzjonijiet u ċertu laqat li fihom intom għandkom l-opportunità wkoll sabiex tiddiskutu dawn il-punti u aħna nafu li rridu nisimgħu lil dawn in-nies li huma attivisti u jġildu favur ġittiet tal-bniedem u naraw x'inhuma l bżonnijiet tagħhom u rridu nistidnu dawn in-nies ukoll ħalli jiġu hawnhekk fi Brussel naħseb li fil-kontest tal-subijiet strateġiċi dan irid isir ukoll, però jiena nixtieq illi nagħmel seba suġġerimenti oħrajn minn ħatijaj nipprova nkun prattiku. Jiena naħseb illi fil-fatt issa wara it-Trattat tal-Lisbona nistgħu naraw illi huwa issa fidejn id delegazzjonijiet li għandhom jieħdu ħsieb il- drittijiet tal-bniedem u lil dawk in-nies li huma attivisti favur drittijiet tal-bniedem ħafna minnhom huma ibbażati fid-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Din hija tajba ħażin fl-istessin. Hija ħażina minħabba li naħseb li l-gvernijiet nazzjonali jridu jaħtru il-focal points fil ambasċati mbagħad naraw li jkun hemm applikazzjoni għal liaison officers. Din mhix biss kwistjoni ta' burden sharing, istanka kwistjoni ta' responsabilità. Aħna rridu naraw illi intom tadottaw ċertu riżoluzzjonijiet li huma dedikati għal ħarsien tal-drittijiet u ta' dawn in-nies li huma attivisti naħseb li fil-Belġju u fil-Ġermanja diġà hemm dawn risoluzzjonijiet aħna rridu wkoll naraw li niddefendu dejjem dawn in-nies. Apparti minn hekk nissuġġerixxi li aħna jkollna inizjattiva sabiex aħna nkomplu nikkontrollaw is-sitwazzjoni ta' dawn l-attivisti li jaħdmu favur drittijiet tal-bniedem ħalli mill-ewwel nkun nistgħu nieħdu azzjoni jekk xi attivist fil-fatt ikun milqud b'xi inġustizzja u importanti jkun dan il-programm pilota, apparti minn hekk naħseb il-Parlament Ewropew għandu jqis li jiżviluppa netwerk urġenti ħalli naraw aħna kif nistgħu nimplementaw l-azzjoni tagħna bliktar mod maġġel, ġifieri mhux biss dawk l-azzjonijiet li jkunu implementati permezz din l-inizjattiva twinning. Apparti minn hekk is-sitt suġġeriment jiena naħseb li dan huwa suġġeriment diġà fir-rapport li jkollna avveniment li jsir ta' kull sena fejn inħeġġu parteċipazzjoni tal-attivisti favur it-trittijiet tal-bniedem sabiex jittendu u naħseb li aħna rridu norbtu l-viżibilità pubblika u l-attivitajiet konkreti u illi fil-fatt aħna wkoll naraw illi qisu l-ħtiġijiet ta' dawn in-nies apparti minn hekk jiena naħseb illi rridu nużaw il-social networks u l-mezzi ta' xandir lokali u anka dawk tal-pajjiżi terzi ħalli bekk nkun nistgħu influenzaw lill-pubbliku u anka jisimgħuna nsemmaw leħinna anka f'dawk f'dak il-pubbliku tal-pajjiżi terzi. Sabiex nikkonkludi jiena nixtieq eh, Ngħidilkom li aħna ħat l organizzazzjoni tagħna għadna kemm ippubblikajna handbook dwar dak li aħna nistgħu eh, nistennew li jsir ħat l istati Membri. U aħna din nagħtu ċertu suġġerimenti li dawk li tiddefendu drittijiet tal-bniedem tal-mod kif huma jistgħu jaħdmu. Grazzi ħafna, grazzi tar rekomendazzjoni dettaljati tiegħek u grazzi wkoll ta', ta suġġerimenti għamilt fuq l-attivisti nixtieq illi Nilqa delegazzjoni mill-Parlament ta' Myanmar, nilqakom għanna palissa għanna laqa bejn il-Parlament Ewropew u nies illi fil-fatt ġew mill-Parlamenti Nazzjonali fl-Ewropa li huma qed jiddedikaw irwihom għal drittijiet tal-bnieda u l-ħarsin ta' drittijiet tal-bnieda. Mela Ma issa nixtieq nerġa' nisimgħu l-Stavros Lambrinidis jiena naħseb il netwerk eh, tal- l-istituzzjonijiet ta' drittijiet tal-bnietem fl-Ewropa jixtieq jitkellmu fil-qosra 3 minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Jiena qed nirrappreżenta l-istituzzjoni Daniża għal-ħarsin drittijiet tal-bniedem. Qed tisimgħuni issa? Ma skużawni, ma rritux il-mikrofon. Jina, Johannes Kristofas, jina fil-fat nirrapprezenta l-istituzzjoni Daniza favur drittijiet tal-bnidem, għet nirrappreżenta il netwerk Ewropew ta' istituzzjonijiet favur drittijiet tal-bnidem li kien stabili din is-sena. Waħda mill-kwistjonijiet ewlenin għalina f'dan in-netwerk li għadna kemm stabilixxejna hija li jkun iktar kooperazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali. Is-sena li għaddiet fis-sena 2012 aħna rajna illi kien hemm min adotta l-prinċipju ta' Belgrade dwar kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-drittijiet tal-bniedem u il-Parlamenti Nazzjonali. Jiena naħseb li kol kemm intkom għandkom computer jew eh, device li tistgħu tislu bl-internet fih mela morru u jew il- prinċipju ta' Belgrade jiena naħseb li kooperazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali importanti ħafna fuq livell Ewropew għalhekk aħna għandna uffiċċju fi Brussel sabiex nkunu ktar qrib l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Parlament Ewropew u anke naturalment il-qort il-qorti ta' favor tal-bniedem minkejja li din għadha fi Vjenna Aħna nixtiequ iżda nitkellmu fuq dak li huwa importanti ħafna fil-qalba ta' l-istituzzjoni tagħna, jiġifieri li aħna jkollna istituzzjonijiet indipendenti illi jkunu stabilit fil-maġġoranza tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li bħalissa għandna 12 stat membru li għandhom dawn l-istituzzjonijiet, iżda minkejja li l-Unjoni Ewropea u ħafna stati membri qegħdin eh, forsi jispiraw l pajjiżi oħra sabiex jagħmlu jistabrixu dawn l-organizzazzjoni indipendenti, ikun diffiċli li għal huma il-maċ li ma nammettux li huma għadhom mamlux ekku kol, ġifiri aħna rridu naraw kif l-Unjoni Ewropea tista' terġeġ lil kulħadd sabiex tagħmel dan. Ix-xogħol jien nipprova nżomm l ħin li inti tajtni ma tliet minuti li tajtni sur President sabiex nitkellem fil-qossor u nagħmlu sempliċi għal kulħadd jiena nishtiq illi nissuġġerixxi lil kulħadd li huwa preżenti illum sabiex jikkonsidra bis-serjetà il-mod ta' kif nistgħu nistabbilixxu l-istituzzjonijiet favur ġittijiet tal-bniedem u l-motta kif nistaw nħarsu u naraw li huma jkunu attivi fl-istati membri kollha li bekk aħna naraw illi nikkonsidraw l-implementazzjoni effettiva tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem u importanti li forsi naraw li konna xi regolamenti u xi direttiva jew xi miżuri oħra fl-Unjoni Ewropea ħalli tobbliga lill istati membri ħalli jistabilixxu dawn l-istituzzjonijiet favur id-drittijiet tal bnidem ħalli huma jikkontrollaw l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-drittijiet tal bnidem Safru, għandek mistoqsija minn naħa ta' kollega fl ġenza Iva, grazzi ħafna. Waħda mill-iktar affarijiet importanti illi smajna l-lum turi kemm hija diffiċli illi aħna naħdmu b'mod konġunt bl-istess mod fuq il-livell estern barra mill-Unjoni Ewropea. Naħseb illi fil-fatt ħafna nies iħin kollu jismaw dwar il rakkomandazzjonijiet tagħna u hemm pajjiżi li fil-fatt jħarsu lejn il-qrati Ewropej u jaraw x'qed nilleġislaw iżda hemm pajjiżi oħrajn illi għandhom attitudni daqsxejn iktar arroganti u ma u ma nafx aħna jekk ma nafux aħna jekk il-pajjiżi kollha fil-fatt iqisux dak li aħna nejdu u dak li nissuġġerixxu nafu li rridu naħdmu fl-imkien. U ma rridux inkunu egoisti u poġġu l-interessi tagħna dejjem pala priorità, iżda rridu nħarsu li ħafna sitwazzjonijiet differenti, rridu nħarsu li sitwazzjoni tan-nisa u tal-bniet madwar id-dinja, speċjalment f'pajjiżi fejn hemm konflitt bl-armi ħafna bniet u nisa jispiċċaw vittmi ta' violenza u anka fil dawn in-nisa u l-bniet ikunu vittmi tal-violenza anka fi żwieġ stess. Importanti illi aħna naraw illi dawn in-nies illi qed ikunu ippersegwitati, dawn in-nies li speċjalment din jiġġieldu favur drittijiet tal-bniedem rridu nħarsuhom, irridu nieħdu impenn iktar qawwi sabiex inħarsu drittijiet tan-nisa u tal-bniet u jiena nixtieq nsaqsi l-istafros Lambrinidis. Kif taħseb inti illi aħna nistgħu npoġġu iktar pressjoni fuq dawn il-pajjiżi bħala Parlament Ewropew ħalli bekk aħna niskuraw li jqisu il-ħarsin tal drittijiet tal-bnida f'dan il-kuntest tant importanti. Fidejk, Stavros, għal ħames minuti. Grazzi ħafna. Mhux nħodlok iktar minn hekk. Nixtieq li ringrazzja lil kulħadd u nitolbkom skuża li fil-faddal waqt ħajkolli nitlaq. Iżda ħaniprofa nwieġeb xi ftit mistoqsijiet. L-ewwel qed jiena naħseb li din hija problema kbira U apparti mill-fatt illi jista' jkun ma jkollok din is-seta politika u l-influenza politika, jista' jkun illi ħafna pajjiżi e, forsi ma jessux ma jinteressaħamx wis il-flus fuq livell internazzjonali, iżda jinteress som ħafna kif jidru fajnejn il-pubbliku, fajnejn l-imsieħba l-oħra madwar id-dinja. Ġifiri, għalek u importanti li meta aħna nkunu qegħdin nifukaw fuq pajjiż wieħed, mhux biss rridu naħsbu fuq il-flus, iżda rridu naraw kif nistgħu nżidu l-influenza tagħna. Jekk ikun hemm eh, delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tmur iżur pajjiż ieħor minħabba ir-raġuni tkun xi tkun, jekk tkunx storika, jekk tkunx eh, lingwistika, eċċetera, rridu naraw kif aħna nistgħu nagħmlu differenza. Iżda aħna fi' sessin ħin jridu naraw l-Unjoni Ewropea ma tistax taqbad u twur taħsel idea mill-problemi u tgħid ara aħna ma nistgħu nagħmlu xejn, aħna rridu naraw x'nistgħu nagħmlu mal dawk li huma attivi fix-xena internazzjonali, anka fix-xena tal-ħarsin tad drittijiet tal bidem ġifieri jiena nemmen ħafna fil-fatt li aħna irridu naħdmu b'mod kollettivi. F'dan l-aħħar fl-Eġittu aħna irnexxina naħdmu mal-Konsil tal-Ewropa ħalli bekk aħna stajna nibdlu eh, is-sitwazzjoni tal-NGOs, ta' mod kif kienu trattati l-NGOs fl-Eġittu, ġifir importanti li naħdmu b'mod kollettiv, li naqdu l-isforzi tagħna. Jiena naħseb ukoll li dak li intqal dwar id-drittijiet tal-bniedem u id-drittijiet tal-bniedem fin-negozju għadni kem ġejt l-ura mit-ċina u għadni kem kelli diskussjoni u kol dwar drittijiet tal-bniedem u provajt nlaqqa l-kumpaniji ċiniżi, l-kumpaniji Ewropej, l-uffiċjali tal-gvern ċiniżi kif ukoll nies mill-università. U jiena rajna li aħna provajna naraw kif kulħadd jista' jaħdem flimkien ħalli jikun hemm iktar kooperazzjoni, iktar ħarsien tal-ġittijiet tal-bniedem mod effettiv u l-mod ta' kif huma jistgħu jiżguraw illi eh, fin-negozju id-drittijiet tal-bniedem u drittijiet tax-xogħol ukoll ma jkunux eh, injorati. Aħna rajna illi fil-fatt kellna ispirazzjoni bid-dokumenti illi ħarġu inti semmejtu kol ċertu rapporti U jiena fil-fat naħseb li dan huwa l-mod ta' kif il-parlamenti nazzjonali jistgħu jinfluenzaw, jistgħu jaslu għal ċertu differenzi. Vera li aħna m'għandniex eh, ċertu seta' tista' għandna seta' politika nistgħu ninfluenzaw dibattitu U għed nħu gost li fispani per esempio dan diġa tiġi fil-parlament nazjonali u intom pal parlament nazjonali diġa tista toħorġu b'dan f'ġunju Aħna fil-fat ħriġna tlet noti ta' gwida għal kumpaniji Ewropej dwar drittijiet tal-bniedem. Aħna kanna fil-fat dawn il-prinċipju ta' ragi illi dan kien dak illi fil-fat fassal il-rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem. L-ewwel suġġeriment kienet li kumpaniji ta' żejt u l-gas, t-tieni waħda kienet għal kumpaniji tal-IT u t-tielet kienet għal kumpaniji li ħadmu nies fuq bażi temporanja. U U l kummissjoni wkoll ħarġet dokument intern ħalli naraw kif il-kumpaniji Ewropej u l-kumpaniji żgħar ta' daqsmed jridu jimplementaw dawn il-linji gwida ta' ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa. Ġifiri kien hemm gwida għal xogħol li jista' jsir fl-Ewropa u anke barra mill-Ewropa. Jien naf li dawn huma dibattiti forsi mhux ħajsiru iżda iżda l-fatt huwa illi qed neħu kossi li kulħadd hija tipoġġi daqsxejn iktar pressjoni fuq din il-kwistjoni kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll parlamenti nazzjonali u kif smajna mill-intervent tal-rappreżentant Spanjol naħseb illi din hija xi ħaġa pożittiva. Ħajkolli naħrab jien minħabba li ħankompli naħdem fuq iċ-Ċina jiena ringrazzjakom il-kol tal-kontribuzzjonijiet tagħkom u qed nistana bil-ħerqa nerġgħu niltaqgħu. Grazzi ħafna lilek Stavros Lambrini li nittama li din il-laqgħa wkoll tatlilek għandek eh, ċertu affarijiet li inti tista' tużom fix-xogħol tiegħek u grazzi ta' li inti qed tkun leħen illi jinstema b'mod qawwi anke fil-laqat internazzjonali. Ma issa nistgħu nitkellmu fuq il-fora multilaterali dak li xjaqsam il-politika ta' drittijiet tal-bniedem. Għanna s-sur Toyerman nissa minn kohum sabiex Eh, li jatawek sabiex eh, jikellimna. Forsi intom tistgħu tkellmuna wkoll kif qed jitħejja x-xogħol anke fil assemblea Ġenerali ta' Ġnus Mauda fi New York u anke għawek eh, ġifiri għanna għandna żewġ istituzzjoni differenti mhux dejjem ikun faċli li wieħed jikkomunika zda l-Unjoni Ewropea għanda appoċ mill-Parlament Ewropew meta jkunu din jiltaqgħu fora internazzjonali u fil-Parlament Ewropew qabel ma marru fil-Kunsill f'Ġinevra ta' drittijiet tal-bniedem aħna kull sena nadottaw risoluzzjoni dwar x'għandhom ikunu l-prijoritajiet għal din il-laqa partikolari li ssir s soltu f'Marzu f'Ġinevra u sabiex inħejju ruħna għal dan aħna konna ħafna kuntatt ma' soċjetà ċivili iżda anke kuntatt ma' l-istati membri ħalli bekk aħna nippruvaw naraw x'inhuma qegħdin jippjanaw ma x'inhuma qegħdin jaħsbu meta jkunu ħejju ruħhom għal dawn in-nies li ħajkunu qed jattendu dawn il-laqat li jisiru f'Ġenevra u għal draġuni huwa meħtieġ li aħna nappoġġaw lid-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea illi tattendi laqad f'Ġenevra u anka fi New York. L-Unjoni Ewropea huwa vera illi m'għandix id dritti li titkellem fil-Kunsill tal- Ġasma u ta' favur drittijiet tal-bnita mizda l-istati membri jistgħu jisemmaw leħna malek aħna irridu naraw għalfejn ir reprezentant tal-Unjoni Ewropea mhuwiex dejjem qed jingħata id-dritti li tkellem fis-sem l-Unjoni Ewropea. L-istati membri għandhom il-grupp ta' ħidma tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-bniedem illi jissejjaħ kohom. Dan huwa grupp li huwa importanti ħafna li jiddiskuti x'għandhom ikunu prioritajiet tal-Unjoni Ewropea fuq li ma' suġġetti għandna nieħdu azzjoni fuq livell internazzjonali u għanna s-sur Engelbert Toerman li huwa fil-fatt il-president ta' dan il-grupp ta' ħidma u fil-fatt huwa involut ħafna għandu idea dettaljata ħafna ta' kif jaħdmu l-affarijiet u il koħum naħseb fil-fatt diġa s-saħħaħu it-tejjeb il-mod ta' kif jaħdem. Palissa intom għeddin tiltaqaw issa fi Brussell. U meta darba jien attendejt eh, il-laqa tanzi nattendi darbtejn fis-sena, naf li huwa importanti ħafna li dawk id-diplomati, diplomati ġili fil-fatt qegħdin jattendu dawn il-laqat, ikunu qegħdin jifmu wkoll li huwa importanti li aħna adottaw pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea wkoll u mhux biss nifukaw fuq x'inhija l-prijorità tal-Unjoni Ewropea ta' dritti tal-bniedem aħna ħsebna li kien importanti għalina għad-dibattitu tagħna ħalli nisimgħu min-naħa tas-Sur Toyerman dwar ix-xogħol li tisir minnaħa naħa tal-kohem u anke sabiex naraw x'inhija l-intenzjoni tagħkom sabiex tkomplu x-xogħol li għandu jsir ukoll fil-parlamenti nazzjonali u fil-pajjiżi tagħna ħalli bekk aħna nkomplu nsaħħu l-politika tal-drittijiet tal-bniedem. Ħalli fidejk, Sur Toyerman. Thank you so much. Grazzi ħafna. Signora President, huwa verament onur għalija din nipparteċipa f'din il-laqa konferenza verament ċans tajjeb biex aħna niddiskutu il-politika ta' dritti tal-bniedem għal-Parlament Ewropew u rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali ovvjament ċans tajjeb ħafna. Fix-xogħol li għandi bħalissa jiena il-President tal-Kumitat ta' Dritt tal-Bniedem naħdmu flimkien mal-Parlament Ewropew eh, mal-Parlament Ewropew bisħieħ ma' dan il-Parlament. Ġifiri, u anki għanna trattati mal-Parlamenti Nazzjonali ġifiri jina naf iż-żewġ intis ma' żewġ lati biex verament aħna noħorġu eh, linja ta' politika ta' Unjoni Ewropea li tkun ukoll effettiva. Dan eh, il-qofol ta' xoltana wara kollox. Intom tlabtuni li nifoka ftit fuq il-xogħol li nagħmlu fuq livell multilaterali, speċjalment ġus maquda, ħan nitkellem fuq tliet punti prinċipali u nitkellem ukoll fuq ir-rwol tiegħi fil-kowħom nispiega ftit kif aħna nimprovaw inkunu iktar effettivi fil-xogħol li nagħmlu speċjalment f'inċelus smaquda, imma mill-perspettiva tiegħi xtaqt nitkellem fuq ir-rwol importanti tal-Parlamenti Nazzjonal kif ukoll dak Ewropew. Fuq ir-rwol tal-kowhom dan huwa Working Party tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li ġi imwaqqaf fil-1987 biex nikolabaw fl-imkien mal-ġnus maquda huwa parti mill-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali, l-Affarijiet Barranin, ovvjament aħna naraw xinu il-inlaqqaw delegati mill-IAS u mill-Stati membri u l-Kommissjoni. Emenda kbira saret fil-mod ta' kif naħdmu aħna biddilna l-mod ta' kif naħdmu speċjalment wara kien hemm trattat ta' Lisbona. Minn dak iż-żmien huwa ir-rappreżentant Oli li jirrappreżenta ovvjament l-Unjoni Ewropea fil-affarijiet barranin iġifiri l-uffiċjali tal-IAS għedin jiprezedu il-komitati kolla u l-komissjonijiet, anki il- il-kohum għalek il-presidenza ta' kull sitxu li tinbidel, issa ġiet sostituita ovvjament e huma li ias ġifri l-autorità tal autorita u l reprezentant oli. Ġifri dawn e, jagħmlu l-xogħol e, ta' kuljum jipreparaw il-laqat apparti li jkunu kol edin imesċu l-laqat. Naraw kol li hemm biex ikonna politika effettiva tal-dritt eh, tal-bniedem jiddependi ħafna l istati membri xogħol zdiet f'dan l-aħħar snin. Eh, fil-bidu konna nippreparaw biss l-laqat ta' Ġeniva ta' New York darb darbtej fis-sena. Issa niltaqgħu ma' delegati tal-kapitali u anki niltaqgħu mal-kollegi li huma bbażati fi Brussell. Ġifieri għandna wkoll standing committee għal konsil ta' Drittijiet tal-Bniedem dan ħareċ ukoll mill-qafa strateġiku. Nista' ngħidilkom li mill-sena l-oħra niltaqgħu kull darba mal-ambaxxaturi tal- l-Unjoni Ewropea u mal f'Ġeniva, ġifiri fil-bidu tas sena biex nippreparaw xol xogħol tas sena mal-ġnus maquda. Il-kohum jindirizza kull aspett ta' dridi tal-bniedem fix-xogħol tal-affarijiet barranin tal-Unjoni Ewropea Imma l-iktar huwa l-external action m'għandniex mandat biex aħna nitkellmu fuq l-affarijiet interni fl-Unjoni Ewropea. Għandek il-Parlament Ewropew, il-Kumitati il parlament ewropew il kumitati tal libe per eżempju. Imma aħna għax-xogħol li nagħmlu issa kif anki għal Stavros, nafu li eh, aħna konċi ħafna li dawn il-kwistjonijiet ta' koerenza interna u esterna, kull ma jmorru huma tisiru kwistjonijiet importanti naraw dan isir fuq livell multilaterali kif ukoll bilaterali. Għalhekk dan huwa punt li aħna verament noqogħdu attenti għalih xiftit ta' xogħol li għamilna f'dawn l-aħħar snin, aħna negozjajna dan il-pjantazzjoni u l-qafas strateġiku li ġew adottat il-ġimgħa s-sena l-oħra, imma l-adozzjoni wkoll ta' linji gwida differenti. Kif smajna f'sitwazzjoni mm, bħal din ir-rwol tal-Istati membri huwa jibqa' l-qofol ta' kollox. Mhux biss għax aħna nimxu naħdmu permezz ta' unanimità, imma u kol għax għanna bżon involviment komplu tal-istati membri dawn bil-forsi kunu involuti kompletament fl-implementazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Għanna arranġament u kol ta' burden sharing fi, Brus fi Brussel, fi Vienna, fi Strasburg, Ġeniva, fi New York. Issa, iktar fuq il-ġnus ma'uda kif insibu kol fil-qafa strateġiku li ġi adottat il-sena l-oħra, aħna natu ħafna importanza li f'dan il-qasam ta' dritt tal-bnidem naħdmu b'normi veru qawwija li konna modalitajiet mekkanizmi li jaħdmu b'mod effettiv inkwantu għatħul fis seħħ ta' dawn l-istrumenti bil-kohum aħna nindirizzaw kwistjonijiet u kol ta' drittijiet tal-bnidem anki fil-tillet kumitat tal-Assemblea Ġenerali. l uffiċju tal kummissarju ta' drittijiet tal-bnidem sabiex aħna namlu xogħol aħjar fil-Konsil tal-Drittijiet tal-Bniedem fil-fora tal ġusma maquda bdejna naraw l-inħejju ir-laqat aħjar mis-sena l-oħra law aħna għamilna proċess ta' pjanifikar ta' kull sena għal kull laqa tal-Kunsill ta' drittijiet tal-bniedem u anki għall-Assembleja Ġenerali dejjem ikonna laqa flimkien tal-kowhum bej il-kowhum u l-ambasċaturi fl issir f'Ġeniva f'jannar ta' kull sena. Bekk inkunu nistgħu nippjanaw is-sena li tkun għada se tibda Ovvjament dawn eh, l-idejat iridu jiġu adottati mill-entitajiet oħra, għanna u koll jisu dak nejdulu il-Governing Board għal kull sessjoni tal-Kunsil tagħna naraw li konna xi tliet prioritajiet pala suġġetti, inizjattivi naraw u kol xikunu l inixjativi li jkunu ħadu l-istati membri fuq livell nazzjonali sabiex eh, fuq dawk il-kwistjoni li nkunu rridu niddefendu ninaqdu u bekki ikonna riżultati aħjar wara s-sessjoni. Bekk aħna nkunu nistaw eh, fil- Komitat ta' dritt tal-bniedem tal-Assembleja Ġenerali nkunu nistgħu naħdmu aħjar, naraw x'ikunu l-prioritajiet, nitkellmu fuq il-Libja, il-Belorussju, il-Minamar, is-Sirja biex insemmi xi ftit minn dawn il-pajjiżi li huma prioritajiet naraw ukoll il-pina tal-mowt dritt tal-drittijiet eh, eh, ta' tfal l-istatus tan-nisa nafu li jem ġifiri l-ġnus maquda u dan huwa priorità pala suġġett drittijiet tan-nisa. U anki l-igwaljanza bejn is-sessi. Aħna permezz dan ix-xogħol inkunu f'pożizzjoni aħjar biex namlu ukoll alleanzi minn reġjun għall ieħor Naraw per eżempju situazzjoni fil-Belarus, kif nindirizzawa u kol fil-Kunsil, nipreparaw l-pozizjonijiet tana aħjar, per eżempju ċertu sigurtajiet ta' kumpanniji l-ewwel darba li l-Unjoni ltaqet mal-sitwazzjoni eh, u rajna li rapporter u wkoll il- l-manager tal-frontieri u fej dan jidħol fid-dridiet tal-bniedem dan spjega situazzjoni kif inhi fl-Unjoni Ewropea. Thank you. I'm looking at the time and have Jina qed naġġel għax eh, ma bil-ħin jgħid il-kellim. Mill-esperjenza eh, tiegħi nixtieq nitkellimkom ftit fuq il-rabtiet li għandna mal-Parlament Ewropew anki kif naħdmu manna l-Parlamenti Nazjonali. l parlament Ewropew nafu li għandu interess speċjali f'dan eh, ix-xogħol f'dan il-qasam, amma anke xogħol li nagħmlu aħna fil-fora multilaterali l-ġnus maquda. Il-rappreżentant għolit jmur fil-plenarja biex jirrispondi l-mistoqsijiet mill-inqas darbtej fis-sena. U kol il-xogħol li jsir bejn il-Kumitat Dħwa u l-Kohom għax wara kollox il-kohom u għall-uniku working party tal-Kunsil li laqqa il-Sekretarjat tal-Parlament ma l-Sekretarjat tal-Parlament ma l-Sekretarjat tal-Kunsil tal-Europa u anki ma rappresentanti tas soċjetà ċivili Ir-rwol tal-Parlament Ewropew għalina huwa importanti ħafna f'dan il-qasam. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew eh, huma li jiġu adottati ta' kull sena huma importanti ħafna għalina. Nafu li jsiru dibattiti fil-plenarji u anke fil-Kumitat Dħwa dan jagħti kontribut importanti ħafna fil-formulazzjoni ta' prioritajiet għalina fil-Kummissjoni u fl-IAS. Aħna u kol namlu ix-xogħol ma' rappreżentanti tal-pajjiżi dan permezz ta' dawn jaraw kemm huwa importanti dan is-suġġett tal-Parlament Ewropew peress li joħorġu wkoll bil-riżoluzzjonijiet u rakkomandazzjonijiet, il-Parlament Ewropew jgħinna wkoll fil-lobbying li jagħmel. X'nagħti eżempju, per eżempju, fejn jridu naraw iktar progress hija l-kwistjoni tal-drittijiet tal-LGBT eh, tal-gays and lesbians u dawn il-kwistjonijiet ġew diskussi eh, eh, fil- fil-laqa differenti tagħna sabiex verament aħna nisfruttaw kemm jista' jkun tajjeb il-mekkaniżmu u natu wkoll appoġġ eh, politiku u natu iktar viżibilità hawnhekk fil-Parlament għam ir-rapporter speċjali tal-ġims maquda fuq il-suġġetti aħna minnaħa tal-Kunsill dejjem naraw kif intejbu l-mekkanizmi li naħdom bihom. Jena, naħseb li tajjeb nisimaw mir rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali jekk jużawx l-istess tip ta' proċeduri ta' mekkanizmi biex eh, jimplementaw il- eh, regolamenti ta' drittijiet tal-bniedem mod ġenerali u l-politika tal-Unjoni Ewropea huwa importantissimu li kull dibattit li jisir fuq livell nazzjonali fuq id-dritti tal-bniedem u l-affarijiet barranin titħol ukoll l-implementazzjoni tal-politika tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward il-qafa strateġiku jenfasizza l fatt li dan huwa xogħol konġunt tal-Unjoni u l-Istati membri u jistipula dan li l-Unjoni mod kollettiv individwalment l-Stati membri iridu jagħtu iktar importanza lill-istrittijiet tal-bniedem f'kull livell u fl-iktar livell oli. Nafu li l-Istati membri mhux dejjem jinexxilhom jagħmlu dan fil-qafa strateġiku l-Unjoni u l-Istati membri jimpenjaw ruhom biex jagħtu l-eżempju tajjeb bekk ikunu qegħdin immexxu jagħtu id-direzzjoni it-tajba hemm bżonn li naraw li jkun hemm iktar konsistenza f'dan, li jkun hemm follow-up fuq dan ix-xogħol kollu fuq il-proċess tal-Unjoni Ewropea hemm numru ta' kwistjonijiet li tajjeb li forsi nistgħu nkomplu niddiskutu hawnhekk biex nagħmlu xogħol iktar siwi fil-futur. Grazzi ħafna. For your very insightful and detailed. Grazzi ħafna ta' dik id-dikjarazzjoni daqshekk dettaljata issa qed inħares lejkom u qed nara din mistoqsija importanti li sulla tajman qajjem u jkun qatih importanti li nisimgħu minnantkom fuq livell nazzjonali kif U jekk intom issegwux per eżempju l-Minister tal-Affarijiet Barranin tagħkom dwar x'qed jagħmel fil-grupp Coin, imma anka different anka b'mod dirett fih dan il-korpi ta' Nazzjonijiet Uniti ġeneralment f'Ġinevra u fi New York. Min jixtieq il-kelma forsi nista' nżid l-Sur li aħna meta nkunu Ġinevra bħala delegazzjoni kien ukoll ta' sorpriża għalija li nisma' minn ħafna diplomatiċi ġewwa barra mill-Unjoni Ewropea li huma kontenti li l politika qegħdin jersqu lejn il-fora diplomatiċi u biex naraw id-diplomatiċi xedin jamlu. Allura dan għandu x'jaqsam ukoll ma jżjed xogħol għax il-polit politiċi ma tantx eh, ikollhom mezzi dwar kif jieħdu kwistjonijiet fidejhom, imma aħna nistgħu ninkoraġġukom fuq livell nazzjonali fuq kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem biex biex tattendu postijiet bħal dawn xi kultant li huma il-bot bħal l-Aġenziji tan-Nazzjonijiet Uniti meta jiddiskutu dawn l-affarijiet qatt ma qatt ma jisimgħu bihom biex jagħmlu dan ix-xogħol. U mhux hekk biss jimmettix fil-bidu imma ħna hawnhekk fi Brussell għandna ħafna jnuna minn nazzjonijiet Uniti fl-uffiċċju ta' dritti tal-bniedem. Allura aħna għandna għanna ħafna rapport nistidnu għom, kifet tajt inti nistidnu rapport speċjali biex jgħinuna biex niffurmaw il-politiki tagħna u jina kontenta li l-Unjoni Ewropea naħseb sena oħra deċidiet li tagħti iżjed minn dak li kien maħsub bħala finanzi għal għall-attivitajiet tal-Aġenzija tagħhom ta' drittijiet tal-bniedem fih dan in-Nazzjonijiet Uniti għax ix-xogħol tagħhom kull ma jrum, kull ma jmur iżjed eh, jikber fl-uffiċċji tagħhom u naħseb fuq livell Ewropew fuq livell nazzjonali għandna nappoġġjawhom il għaliex huma qegħdin fuq qudiemnet biex jagħtuna rapporti tajbin u anka iservu bħala bażi fuq il-post fuq l-approċ tagħna. Min jixtieq il-kelma? Yes, uh, actually Iva, natik il-kelma, imma ma sax nara ismek, jekk forsi t-introduċi ruħi. Jina Marlin Farrugia mill-Parlament tar repubblika ta' Malta. Waqt li naħseb il-koll nifmu u naqblu illi il-bniedem ma twelidu jitwilet ukoll b'dinjità, jitwilet ukoll koll b'drittijiet umani, però ukoll bid-doveri, bir-responsabilitajiet umani, pero mhux bizzejiet li titwilet bid-drittijiet umani għaliex jistgħu jibqgħu fl astrat jekk dawn aħna ma nagħmluhomx tanġibli. U smajt ħafna diskorsi hawnhekk u segwejt ħafna qabel ma ġejtu u kif segwejtu żgur intom, illi il-problema biex nsejħla hekk ta' nuqqas ta' ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem edha tiġi indirizzata minn istituzzjonijiet. Kien hemm emenxin semmejna illi qed nkoraġġiti u wkoll l-NGOs u mexxija ta' civil society, però naħseb illi biex bniedem ikun ta' sew jafxinu ma drittijiet umani tiegħu u d-doveri umani tiegħu anka lejħattijħor, irridu nibdew mill-individwu u nibdew mill-individwu fl-istrutturi edukattivi tal-pajjiżi tagħna. Għandu jkun hemm programm edukattiv marbut u parti mill-kurrikulu ta' kull skola jew istituzzjoni ta' talim fil-pajjiżi tagħna sabiex minn xkunitu iċ-ċittadin Ewropew jekk jista' jkun din tidħol f'pajjiżi fejn ukoll id-drittijiet tal-bniedem sal-lum għadhom fuq il-karta u mhumiex qed jiġu attwati. Imma biex il-bniedem u jikber mhux biss ikun jaf x'nu ma drittijiet u responsabiltajiet tiegħu, imma jkunu tassew parti mill-eżistenza tiegħu. U hekk nemmen illi fil-waqt li għanna nipqaw nindirizzaw the powers that be f'dak li qed jiġri biex aħna bl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea aħna nsaħħu il-viżjoni tagħna fejn kull bniedem jiġu meqjus fid-dinjità kollha tiegħu, imma fl-istess ħin aħna naħsbu fil-ġenerazzjonijiet futuri. Il-prevenzjoni tal-abbuż mid-drittijiet tal-bniedem. Ikun siwi ħafna jekk aħna nelenkaw insibu infittxu dawk il-mexxejja ċkejknin anke fl-iskejjel tagħhom għaliex mexxej jurik minn ċkunitu u dawn ngħinuhom permezz ta' scholarships, permezz ta' għajnunit finanzjari f'boros ta', ta, ta studi oħra. Għaliex bekk aħna nkunu qed immorru għall-er tal-problema. Jien ringrazzja l-kollegi tiegħi li wkoll qed jikkontribwixxu f'dan id-dibattitu u nawgura illi li lin mill-mod tagħna kif sista trattajna l-problema fejn kif diġà qed qed inħarsu lejha b'mod makro, immorru aktar mikro ħalli dak li forsi maħniex qed jirnexxielna nagħmlu waqt dawn il-ġenerazzjonijiet, dawk li llum huma tfal għax aħna tajnihom il-fakultà u l-kapaċità li jgħalmu u jitalmu, għada pitada dawn ikunu jistaw joħolqu dinja ħjar għal kulħadd. Nirringrazzjakom. Thank you very much for making a prezzi ħafna tal-li inti għamilt dan l-appell għall-edukazzjoni fil-ditti tal-bniedem, il-kultura. Naf li ħafna flejjes li jiġu pumpjati fl-edukazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem lejn demokrazija biex inbidlu l-kultura lejn dawn il biex napprezzaw iktar dawn il-valuri. Kifet inti kulħadd jitwieled bid-drittijiet u bid dmirijiet Aħna għanna eh, id-dmir ukoll li insegwu il-liġijiet. U Hawnhekk għandi mistoqsija għas-Sur Tojeman. Fid-dibattitu eh, ta' eh, fil-ġurs maquda kien hemm dibattitu qawwi ħafna minnaħa tal-Unjoni Ewropea imma anki minnaħa ta' pajjiżi oħra. Kien hemm kien qisu dibattitu filosofiku u kien qed jingħad li da drittijiet tal-bnidem għandhom jinataw biss lil dawk in-nies biss li jirrispettaw id-dmirijiet id-doveri tagħhom u jiena dan kien verament eh, ta' xokk għalija. U xi żmien ilu kien hemm dibattitu ieħor għax dan il- punt kjonna provajna inneħuħ mill-agenda tal-Kumitat ta' Dritt tal-Bniedem għalek insaqsik sur Tojman. Dan huwa punt fid-dibattitu li se jerġaj um jew kella l-problema solvenija darba dejjem Grazzi. Grazzi ħafna kif semmejt inti fuq il-mistoqsija fuq l-edukazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u attivitajiet oħra li minix possibilità nagħtikom figuri eżatti, imma naf li għandi kollegi li huma iktar informati iktar informati minni biex jagħtu din it-tip ta' informazzjoni xtieq ngħid u din hemmhekk ukoll li huwa element importanti fih dan il-qafas ta' pjantazzjoni strateġiku, importanti li konna kaxxa tal-oddat f'dak l-għandu xasamma dritti ta' bnidem u ħafna mixxol għandu jisir fuq livell ta' pajjiż U li natu pariri tekniċi li nappoġġjaw is-soċjetà ċivili lokali biex tappoġġja eh, sforzi minnaħat tal-gvernijiet biex issaħħaħ eh, l-istituzzjonijiet f'dak għandu ma' l-istat ta' dritt u rispett lej drittijiet tal-bniedem biex nibdlu il-kultura favur id-drittijiet tal-bniedem. U din tista' ssir anke bl-edukazzjoni ma ma nassiguraw li din tkun relatata ma' edukazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem ta' eh, hija ta' importanza kritika fuq livelli kollha U dinja xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea wkoll qiegħda tidħol għalija. Anka e, studju u studju fuq il-dritti tal-bnidem jiena studjajt kollox firdan l-Unjoni Ewropea immanka f'dak imma ħafna fajt u korsijiet u inizjattivi għaddejjin fuq livell Ewropew ukoll u anka fuq attivitajiet oħra f'ħafna reġjuni li jgħinu biex tissaxħa din il-kultura favori drittijiet tal-bniedem dak li qed issemmi inti fuq id-diskussjonijiet fuq ir-responsabiltajiet u drittijiet hija parti mid diskussjoni u li ħarġet fatta fatt ta' diskussjonijiet imma din qed naħdmu fuqha b'mod attiv tal-istadju allura dil kwistjoni li saret fil-50 anniversarju tal-Karta dwar id-drittijiet tal-bniedem u fuq responsabilitajiet, etc. di ma marriċ iktar li l-jen u għallura diskussjoni għadha ma wasliċ sem imma di diskussjoni kollha hija fuq sfida aktar eh, wiesa fuq id-drittijiet tal-bniedem u din toħra tidħol kwistjoni kollha tul li nippreservaw l-universalità ta' drittijiet tal-bniedem. Hemm ħafna hemm sensiela ta' azzjonijiet li għaddejjin li jinkludu pereżempju aħna rajna f'dawn l-aħħar 10-15 sena li jekk inti tipparaguna l-att ta' ratifikazzjonijiet illi saru fuq it-trattati ta' drittijiet tal-bniedem huwa in-numru u l-progress huwa pjuttost impressjonanti fuq it-trattati l-iktar importanti Umma dak li għadna naraw f'ħafna pajjiżi għandek riservi wisajn ħafna u serji u l-sfidi tagħna huma wkoll politi argumenti politiċi u sfidi fuq l-universalità u din żgurja xi ħaġa li aħna rridu nkunu attivi ħafna u ibsin u rigorużi fi xoltana. Element importanti fuq dakollu li huwa li kull azzjoni li aħna nieħdu bħala SEU jew pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huwa mhux li ngaġġaw il-gvernijiet terzi fuq dal-kwistjonijiet immanka aħna dan kollu għandu għandu jiġi minn soċjetà ċivili u minn l-imsirba l-partiċipanti kollha eh, tas-soċjetà f'dak il-pajjiż. U bekk biss inkunu għedin nippreservaw l-aspett u l-aspett tal tal-universalità ta' drittijiet tal bnidem Punt wieħed nixtieq ngħid huwa il-pjantazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u demokrazija fih ta' impenji kemm minnaħa tal-Unjoni Ewropea u Stati Membri bilan illi nassiguraw ruħna illi fl-implementazzjoni ta' prinċipji gwida emmim semmi il-passi differenti li diġa tierdu u hemm impenn qawwi b'saħħtu illi illi nieħdu azzjonijiet definitivi biex nassiguraw ruħna illi l-linji gwida ikunu parti mill politiki tagħna. Immanka fil-pjantazzjoni li stati membri kollha għamlu ħadu impenn illi jkunu parteċipi f'dal pjantazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' dinja tal-kummerċ u id-dritti tal-bniedem. U dal-prinċipi kollha jitlu fil- fil-politiki fil tagħna l-għanu illi forsi sal-aħħar tas-sena nkunu nexxielna e, imma għad diġat ġmielu ta' stati membri diġa temmew ix-xogħol tagħhom imma nittamaw li dan huwa kamp importanti fejn il-partiċipazzjoni attiva tagħkom tkun verament e, merħba bija. Anzi, dan huwa area verament inkredibilment importanti. Grazzi ħafna. Hemm iżjed min jixtieq il-kelma. Mela, forsi jien qed nassumi il-fat li m'intom ma tixtiqux il-kelma u ma twiġbux il-mistoqsija jekk edin fuq il-parlamenti nazzjonali differenti qed intis diskutu kif il-gvern tagħkom jew x'inhuma l-politiki tal-gvern tagħkom fiħdan il-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bniedem tan Nazzjonijiet Uniti f'Ġinevra. Edha nifhem illi minnhom xed tkunu parteċipi f'din, jekk le ninkoraġikom biex tagħmlu dan. Għax nista' nagħtikom eżempju, Iva, fis-sessjoni preċedenti aħna smajna mis-soċjetà ċivili dwar kemm importanti illi ninkludu violazzjonijiet ukoll ta' nazzjonijiet e, ta' drittijiet tal-bniedem e, f'pajjiżi kbar fejn hemm ħafna e, xnitilfu minn daw il-pajjiżi bħal Ċina u Russja. Hemm il-każ Matitski pereżempju fir-Russja li jinsab il-ħabs u hemm ħafna provi u li nafu minnu responsabbli għall-akkuża li nsaf akkużat bija din il-persuna. Allura l-istati membri, parti l-bira taqom, et nissuġeru l-om li jisegwuwa dan il-kas u li minnu responsabli għal-til tal-prigjonier għax dan inqatel fil-ħabs nistgħu nieħdu azzjonijiet u bojkot kontra daw il-persuni u nifrizaw l-assi tagħhom u kell u f'dan il-grupp fej l-istati membri jizvilupp il-pozizjonijiet komuni tagħhom jina kelli tweġiba waħda minn stat membru wieħed li jikkonsidrawha din hija dan nifhem illi dawk li diplomatiċi differenti jisimaw minkom mill-livell politiku lokali jiena nifhem jiena żgura li s-sitwazzjoni Eh, situazzjoni u il-pubbliku ġenerali jgħat jisegwi situazzjoni fil-Russja, zgur li kunem iktar suċċess. Issa, jimma nistax qed nara ismek il-kellem li jmiss jekk joġbok introduċi li l grazzi. Mela għandek il-kelma, sinjur. Grazzi, grazzi u koll ta' dan l tal-kuraġġ biex nintervjenu l-impenn tal-Parlament Taljan huwa qawwi ħafna fuq das-suġġett li qegħdin niddiskutu fuq id-drittijiet tal-bniedem kemm fuq il-front estern kif ukoll fuq dak intern. U aħna għandna komitat ta' drittijiet tal-bniedem kemm fis-Senat kif ukoll fil-Kamra tad-Deputati, attiv fil-parteċipazzjoni fl-istituzzjonijiet Ewropej, anka jien stess jiena membru ta' delegazzjoni fil-dan il-Kunsil tal-Europa fejn iddiskutu każijiet li għandhom x'jaqsmu wkoll fuq id-drittijiet tal-bniedem fir-Russja b'impenn qawwi ta' pajjiżna kif ukoll l-istituzzjonijiet internazzjonali bħal Nazzjonijiet Uniti ġewwa Ġenevra. B'mod partikolari f'din il-leġislatura li bdiet fil-rebbija li għaddiet għandna il-gvern tagħna qed jagħmel attenzjoni partikolari kif imsemmi wkoll mill-Presidenta tal-Kamra tad Deputati l onorevol Boldrini fejn saru wkoll diskorsi pubbliċi dwar il-koerenza bejn il- politika ta' affarijiet barranin u il-politika fuq livell intern li għandha x'taqsam ma' diversi stati kif ukoll fuq in-naħa intern fuq il naħa ta' ġewwa tal-Unjoni Ewropea għax aħna rridu nifmu li l-Ewropa li imbniet bħala pajjiż ta' drittijiet u li taħdem b'xi mod biex jiġu rispettati drittijiet tal-bniedem lej pajizi u l pajizi terzi li ma jirrispettawx mija fil-mija il dawn il-prinċipi fil-pajjiżi rispettivi tagħhom. Il-Parlament tagħna bat sensiela ta' kooperazzjoniet ta', ta e, monitoraġġ anka fih dan il leġislazzjoni qed naħseb l-iktar ukoll fuq it-trattament tal- ta' persuni fil-ħabsijiet is-suġġett ta' persuni tal-LGBT għanna fil-fat liġijiet kontra l-omofobija u transfomobija anka fuq li għandha xtaqsam fuq is-suġġett tan violenza kontra n-nisa dawn huma suġġett li aħna għandna nikkonsidraw u allura jiena nirrepeti dak li qal is-Sur Toyerman fil-diskors fl-introduzzjoni tiegħu is-suġġett ta' immigranti u r-rapport ir-rapport bejn drittijiet tal-bniedem u l-konfini u fuq dan aħna nistennew mill-Unjoni Ewropea impenn omogenju, mod ġenerali dan huwa suġġett klassiku li fih il-punt ta' koerenza għandu ikun essenzjali u l-punt ta' sosten ta' għajnuna l-pajizi kollha speċjalment dawk li għandhom konfini esterni tal-Unjoni u li għandhom il-fenomenu qawwi tal-immigrazzjoni xtieq nisħaq fuq punt ieħor. Nemmen li hemm enfasi qawwija fuq das suġġett ta' koerenza ħafna drabi naqbel nifhem illi din iktar tkun kopera eh, inkwiet eh, milli xaħġa konkreta għal ksur ta' drittijiet tal-bnient kemm naħa interna fuq kol diku u esterna naħseb fuq ma li din tip ta' preokkupazzjoni għandha tkun kredibbli m'għandha tkun li nipproteġu u nevitaw li, pers li persuni għaw vitmi ta' dan u allura importanti li rezoluzzjoni fuq livell Ewropew xi kultant jiena nħoss fuq nħoss li jkun hemm enfasi fuq valuri nrid nfakka li l-kwistjoni hija fuq li niddefendu persuni fejn żgur dawn il-valuri għandhom rwol importanti ħafna ma' drittijiet ta' bniedem jinbnew fuq is-sofferenza tal-persuni konkreti tad-demm u l-laħam U dan suġġett li għandu jkun kostanti għall-attenzjoni. It-tieni kwistjoni qed jgħid il-kellim dwar kif aħna jirnexxielna wkoll illi nintervjenu, nindaħlu. Illum għan nofsna ħan nitkellmu fuq da suġġett ta' sanzjonijiet eventualment li l-Unjoni Ewropea tista' tuża anka fuq in-naħa ta' barra mill-Unjoni manka l-ġewwa fl-Unjoni Dan huwa xi ħaġa li għandu x'jaqsam mas suġġett ta' drittijiet tal-bniedem. U dan jikber fih dan l-Unjoni, fih dan is-soċjetà ċivili li tifhem b'mod reċiproku il-personalità ta' soġġetti morali u politiċi dinija dinija lek imsejħa situazzjoni kosmopolitika li għedin nitkellmu fuqha rikonoxximent reċiproku irrid ikun iktar milli nitkellmu fuq każijiet ta' sanzjoni imma li jistgħu jkunu wkoll neċessarji biex aħna jkollna dawn il-rapporti vertikali u mhux ikunu orizzontali dan huwa suġġett li aħna nasbu fuq. Grazzi. Thank you very much. Mr. Nicoletti. Grazzi ħafna. Issa għandi żewġ kollegi, il-tnejn li huma jisimhom Gomez, kunjomhom Gomez. Għandi lil anna Gomez u għandi membru mill-Parlament Spanjol. Nibdew bil-Bissur Gomez. Grazzi ħafna. Hemm żewġ punti li jiena nixtieq insemmi jekk tippermettili. L-ewwel nett, Jiena nixtieq ngħid u nitkellem dwar dak li qed jagħmlu l-Istati Membri sabiex jimplementaw l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Fis-sena 2008 il-Gvern Spanjol adotta pjan favur il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u din fl-aħħar ta' din is-sena ħanoħorġu bi pjan ġdid għal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem ħallibek aħna naġġornaw u nżidu mal-qafas kostituzzjonali u legali tal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem fi Spanja. Dan l-aġġornament huwa maħsub illi jenna sabiex niskuraw illi leġiżlazzjoni kollha kemmi tkun ibbażata fuq dan il-pjan. U dan il-pjan jirreferi wkoll għal politika internazzjonali kif ukoll għal dik Ewropea. Aħna nafu illi l-kas ta' Sur Magnitski fir-Russja issemma bosta drabi u kien torturat u miet fħabs fir-Russja. Il-kas ta' Magnitski fil-fatt issemma minn numru ta' organizzazzjoni internazzjonali, jina diġa tkellimt dwar dan il-kas bosta drabi f'ħafna laqat U jina t kostu koll il-Parlament Ewropew ijat juri li huwa sensittiv ħafna għal dan it-tip ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem. U barra mill-Unjoni Ewropea l-Kongress Amerikan ukoll kien attiv ħafna il-Parlament Ingliż ukoll kien attiv ħafna, kif ukoll il-Parlament Spanjol. Aħna irċivejna l-rappreżentant l-Sur Magnitski u koll. U kienem min forsi ma xtaqx li hu pozizjoni uffiċjali fuq dan il-kas. Jiena nixtieq nixbilkom l-attenzjoni dwar il-fatt li l-Istati membri għandhom jaħdmu fl-imkien u juriu illi huma id-dedikati għal ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem minħabba li ħafna drabi l-interess ekonomiku tal-istati membri jieħu priorità fuq il-iksur ta' drittijiet tal-bniedem. U sabiex aħna nippruvaw nibqgħu nkunu kompetittivi fis-suq internazzjonali, aħna hemm bżonn li konna l-istess standards ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena naħseb illi fil-fatt l-Unjoni Ewropea għandha tisħaq iktar fuq is-solidarità bejn l-Istati membri dwar il-drittijiet tal-bniedem. U jiena naħseb ukoll illi huwa sewwa li insemmi xi ħaġa li diġà smajnija dal-għodu. Jiena imħasseb ħafna fuq il-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem fl-istati membri stess minix qed nirreferi biss għal ksur partikolari ta' drittijiet tal-bliedem illi huwa kkawżat minħabba abbuż ta' poter, natukas jew affarijiet simili jiena qed nirreferi għal ksur iktar ta' natura strutturali fil-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea. Wieħed mill-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea kif nafu huwa l-pluralizmu politiku il-possibilità illi kulħadd iħaddan nitwemmin politiku li jixtieq. Is-soċjetà ħilsa dejjem kien hemm min kien kontrija. U dawn l-dewwa ta' soċjetà ħilsa kienu rappreżentati minn reġims totalitarji u movimenti politiċi radikali. Allura jiena naħseb li tkun ħasra. U hija ħasra li aħna ma nsemmewx dawn l-affarijiet fil-pjantazzjoni. Jridu naraw aħna fl-Unjoni Ewropea x'nistgħu nagħmlu issa illi qegħdin għaddejjin minn din il-kriżi ekonomika illi kellha impatt soċjali qawwi li qegħdin naraw li qed joħorġu ċertu partiti politiċi radikali li edin jeddu il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem li kiku dawn ikunu eletti mill-ċittadini. Aħna nafu li għanna il-soċietajiet tagħna li huma ħilsa ħafna NGOs li huma attivi ħafna illi jaħdmu favur dawn l-interessi Ġifiri jiena nixtieq illi aħna nikkonsidraw u niddiskutu dawn kwistjonijiet ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna sa għandi lill-Anna Gomez li għam membru tal-Parlament Ewropew. Jekk jogħġbok, Sinja Gomez. Grazzi ħafna, Sinjor President. Nixtieq illi nikkommenta dwar dak li qal il-kollega Hrejje u l-importanza li aħna verament tinqisu l-importanza tal-kumpaniji fil-promozzjoni ta' drittajiet tal bnidem u nanalizzaw dak li qed jagħmlu f'dak li għandu xaqsam ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Ġifiri il-corporate social responsibility hija fil-qalba tax-xogħol tagħna hawnhekk fil-Parlament u il-Parlamenti Nazzjonali għandhom rwol importanti wkoll. Nixtieq infakkarkom ukoll dwar l-importanza tal-konvenzjoni anka il-konvenzjoni kontra il-korruzzjoni. Aħna rridu illi tkun implementata leġislazzjoni fuq il-fatt li aħna rridu nindirizzaw dan it-ħassib li aħna konna qegħdin nipprovaw insemmu u nirreferu għalih brabta mal corporate social responsibility. Jiena naħseb illi bħalissa fil-fatt qegħdin nosservaw illi għanna rabta ġdida. Rabta bejn il-firxa tal-korruzzjoni, il-fat li aħna din provaw naħbu din il-korruzzjoni u l-fat li hemm gvernijiet li qegħdin jirrufjutaw li jammettew illi hemm korruzzjoni. Issa aħna għandna il-responsabilta li nidatifikaw meta t-sir każ bħal dan, pereżempju fl-Angola bħalissa. Nafu li ħafna miksur ta' trittijiet tal-bnidhom li għaddejjin f'dan il-pajjiż anka l-azzjonijiet il qed jittieħdu kontra l-ġurnalisti u dawk li huma attivisti favur id-drittijiet tal-bniedem huma marbudin sabiex eh, mal-fatt li huma din jippruvaw iwaqfu milli jiġbdu l-attenzjoni l-korruzzjoni li hemm fil-pajjiż. Naturalment, il-korruzzjoni dejjem qiegħed jirriżulta fi ta' drittijiet tal-bniedem, bħal pereżempju il l-abbuż li jgħat fil-mini fil-mini tal-diamanti na tukas. Aħna edin naraw illi fl-Angola issa edin girxtraw u koll ċertu affarijiet. Uma edin edin jixtru u jħalsu jxahmu l-mezzi tax-xandir fil-Portugal, f'pajjiżi stess, għalli b'uma ma jinformawx l pija tal-Ewropa, l pija tad-dinja dwar ksur ta' drittijiet tal-bniedem u jina naf minħabba li jiena naf li hemm nies li jitilfu li jitilfu xogħolhom fil-fatt u d-dinja xi ħaġa li qed tiġri u memxejn xejn qar minn meta xaħat jiċċensura lilu nnifsu. nifsu. din hija xi ħaġa importanti ħafna każijiet bħal dawn u dawn huma affarijiet li aħna illi verament qegħdin nippruvaw niġbulkom l-attenzjoni għalilhom fir-rapport illi s-Sinjura Laħmela fil-fatt semmit. Aħna fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin diskutejna każijiet bħal dan, fil plenari ta' xar id-dieħel aħna diskutu dan il-punt u jiena naħseb li importanti l parlamenti Nazzjonali jridu jaraw kif nistgħu nimplementaw dan din il-politika fuq il-livell nazzjonali. U jiena naħseb illi ħaġora nixtieq ngħid hija illi il-koħom għandu il-wol importanti iżda anka Is-Servizz tal-Azzjoni Esterna Ewropew għandu rwol importanti u anka rwol ta' rappreżentanta għolja, jiena naħseb illi madana kol xort waħda għandu jkun hemm koordinazzjoni ħafna ħjar bejn il-politika settorjali u l-politika ta' żvilupp flimkien mal-politika tal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Naħseb li Stafros għalek għalhekk huwa laħħa għal xogħol u sabiex joħseb din iżda naħseb illi dan jrid E, nirridu noħdu fuq l-ola livelli ta' koordinazzjoni. Fil-fatt jina kont qed Niprofa nġitbilkom l-attenzjoni u koll għal dawk it-tlet ċittadini li qegħdin fil-ħabs fil-Bahrejn. Iżda xċara allura fuq dan il-każ. Aħna rajna illi ħallasna għal dawn il-nies sabiex neħilsuhom u issa insejna lill oħrajn u pereżempju l-Etjopja. Aħna provajna neħilsu lill-ġurnalisti svedizi barra mill-ħabs fl-Etjopja. Issa x'għamilna mbagħad sabiex nippruvaw eh, neħessu lil ħafna ġurnalisti oħrajn illi qegħdin fil-ħabs fl-Etjopja u dan huwa pajjiż illi għandu t-tini l-ikbar popolazzjoni fl-Afrika u għed mill-imsieba tagħna fil-Assembleja Konġunta ta' l-ACP. Ġifir u anka pajis li msiħab fil-ftejm ta' kotunu, ġifiri dan huwa pajis li aħna verament nistgħu influenza minħabba li għandna relazzjonijiet u rabtiet miegħu. Iżda ma mela, mhux qed nagħmlu hekk, ġina naħseb li dan irid ikun xogħol li huwa integrat fil-implementazzjoni tal-politika tagħna. Naturalment ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali huwa importanti ħafna f'dan kollu. Nixtieq insemmi żewġ punti oħra sabiex nikkonkludi l-ewwel nett aħna rridu naħdmu iktar eh, f'dak li nixaqsam koordinazzjoni u anka l punt tal-ICC, speċjalment meta aħna naraw it-tip ta' eh, kampanji li aħna edin naraw bħalissa u il-problema tal-konsistenza fuq il-politika, il l-implementazzjoni tal-politika tagħna. Dan l-aħħar jiena żort il-Pakistan fl-imkien ma' msieħba fil-Kumitat Drua u l-ħin kollu aħna rajna illi huma għandhom ħafna double standards fl-implementazzjoni tal-politika tagħhom. Ta Iżda aħna għandna il teknoloġija ta' drums li fil-fatt aħna irridu naraw li qed isir til, irridu nippruvaw naraw li dak li huwa projbit fl-Ewropa aħna nipprojbixu ukoll. Ma nistgħux nippermettu li l-Amerikan ikollhom din it-tip ta' kampanja. Il-ħabba li din tista' twassal għal ksur li huwa ta' dannu u ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Ivan, se nixtieq infakkarkom illi f'nofsija tispiċċa sessjoni. L-interpreti qablu li ħajbqgħu ma' 10 minuti iktar mill-ħin, iżda għandi erba' kollegi oħra li jixtiew jitkellmu. Jiddependi kemm eh, kem ħaddu mu titkellmu, iżda jekk ma nlaħqukomx, mbagħad nisimgħukom u fittini sessjoni ġifieri wara l-pawża ta' nofsinhar. Għanna kollega mill-Italja, Kristin De Pietri, kieġba. Iva, jina xtaqt nitkellem fuq ċertu xogħol li aħna din namlu fil-kontest tal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna fil-fatt fil-fdan il-kontest ta' tfassil tal-liġi tas sena 2013 aħna kena rekomandazzjoni mill-gvernu kena ċertu punti li aħna isnijom u adattajnijom, tlita minnom il-nishtiq il-nsemmjom hawnhekk l ewwel wieħed huwa l-fat li aħna rridu niżguraw li l-attivitajiet tal-fat tal-azzjonijiet illegali jkunu irrekordjati u kulħadd jisma' bihom ukoll anke f'dak li għandu x'jaqsam dawk l-awtoritajiet li jieħdu ħsieb l-implementazzjoni tal-infurzar tal-liġi. Apparti minn hekk il-proċeduri ta' ażil iridu jkunu ugwali għal kulħadd u jkunu kompleti skont il-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem għal dak illi naturalment l-awtoritajiet Taljan jistgħu jikkontrollaw. Issa sabiex aħna innoqogħdu attenti dwar il-prattika tal-nies li jkunu rrifjutati, aħna irridu wkoll nirreferu għal deċiżjonijiet li tieħorġu mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Ħaġa li aħna nasbu li hija importanti ħafna hija li aħna nkunu attivi ħafna f'kull sede tal-Unjoni Ewropea ħalli bekk aħna nikkompletaw il-qafas tal-Konvenzjoni ta' Dublin li fil-fatt aħna bdejna nipprovaw nipplementaw din il-konvenzjoni anke fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. U dwar din xi ħaġa importanti ħafna speċjalment tal kundizzjonijiet li jinsabu fihom ir-refuġjati minħabba li ħafna drabi l-refuġjati jkunu mżemmin fl-ażil fil-pajjiż li l-ewwel waslu fih u iżda mbagħad ma jkunx jista' jiċċaqla f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea u dan waqfu lil persuna milli jingħaqad mal-pajjiżi eh, jingħaqad mal-qraba l-oħrajn fil-pajjiżi l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea jew inkella jipprova jsib xorban oħra jiena nixtieq u ukoll l konvenzjoni ta' Dublin fil-fatt kienet ikkritikata ħafna mhux biss mill-Kunsill tal-Ewropa tal-refuġjati. Iżda nkammil kummissarju Oli fi il nus Mauda li jaħdem favur ir-refuġjati. Ġifieri jiena naħseb illi skont is-sistema ta' Dublin aħna nkunu nistgħu nserħu fuq sinerġiji oħrajn pożittivi flimkien eh, u naħdmu ma' iktar ehm, rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali huma rrappreżentati llum. Grazzi ħafna. Issa għanna Is-Sur Severinski mill-Polonja.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 differenti, esperimenti ta' riċerka, anka li qed isiru bħalissa fuq l-embryos. U anka meta nitkellmu fuq transplants hemm ħafna abbużi li qed isiru f'dan il-kuntest. Nafu li hemm ħafna nies li jdumu f'koma għal snin sħaħ u xertu waħda jisir ċertu eh, esperimenti kif ġara dan l-aħħar fil-Belġu jiena nixtieq insaqsi jekk il-Parlament Ewropew u xlest illi jimplementa inizjattivi li għandhom lan illi jsaħħu id-dritt il-ħarsin ta' dritt tal-ħajja, speċjalment eh, f'dak li għandu xaqsam l-esperimenti xjentifiċi li għadni kan semmejtilkom. Grazzi. Grazzi ħafna l sur Saverinski Sandi Surnemek mill-Ungerija. Köszönöm a szót. Ahogy itt hallgatjuk egymást, hallgatjuk a bizottsági munkát. Köszönöm ħafna, Signora President. Meta smajt eh, l-kollegi eh, l-oħrajn jitkellmu dal-għodu eh, kelli din mistoqsija f'moħħi. Nixtieq naqsam magħkom. Aħna fid-dinja tal-punent, pajjiżi demokratiċi kollha. Kif nistgħu nagħtu eżempju jekk aħna maħniex qegħdin inqisu dritt tal-bniedem bażiku li huwa dritt għal privatezza. Id-dritt għal ħarsin tal-informazzjoni privata jiena qed nirreferi għal każ ta' Snowden u l fat li l-Unjoni Ewropea wkoll permettiet li jkun hemm fuq iċ-ċittadini Ewropej u anke s-servizz ta' intelligenza Ingliż kien involut f'dan kollu f'dan l-ispjunaġġ. Kif nistaw aħna nipritkaw lil ħaddieħor u nippuntaw subajna u fl-istessin aħna nafu li hawnhekk fil-pajjiżi tagħna stess l-affarijiet mhumiex qed jimxu kif suppost. Kif nistgħu nitolbu min-naħa tar-Russi li huma rridu jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u aħna fl-istess ħin fil-pajjiżi tagħna maħniex qegħdin nqisu il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem f'kull każ. Jina naf l-investigazzjoni għaddejja u nixtieq illi ngħid l-imsieba tiegħi fil-Parlamenti Nazzjonali sabiex tiddiskutu dan il-punt f'pajjiżkom. Grazzi ħafna sa jekk is-Sur Salturas tal-Greċja jaqbel nisimgħu id-darba li jmiss, għalli bekk ikun jista' jwieġeb is-sur Tojerman. U naħseb illi dak li qed tinti u dak li ntqalu kol mill-kollega Taljana dwar il-status tar-refuġjati dawn huma suġġetti li għana ħan diskutu iktar fid-dettal fis-sessjoni li jmiss, ġifiri dwar dak li aħna ħan għamlu kol fil-affarijiet esterni tagħna, Assessur Toyerman kjoġbok. Iva, grazzi ħafna. ħafna minn dak li smajna minn dawn il-punti se nkomplu niddiskutuhom war eh, nofsinhar meta nitlu fis-suġġett li jmiss. U biex nirrispondi il-kollega per eżempju drittijiet LGBT LGBT Nafu li din is-sena stess għandna linji gwida ġodda fuq dan is-suġġett, is-suġġett, jiġifieri fuq id-drittijiet tal-identità l-identità tas-sessi u ovvjament irridu ukoll nosserv dawk li kun qed jiġri fi mhux biss fl-istati membri tagħna ma kif pajjiżi terzi fuq is-suġġett. Kien hemm suġġetti li li eh, situazzjoni zvolġiet ħafna grazzi għal politika qawwija tagħna jekk wieħed qabbel il-pożizzjonijiet kif kienu l-affarijiet anki sentej ilu nafu li permessa dritt tal-bniedem aħna rnexxilna wkoll nejnu biex jinbidlu ċertu affarijiet. Din is-sena żviluppajna linji gwida dwar il-libertà ta' reliġjon u issa qegħdin naħdmu fuq l-aħħar eh, linji gwida tal-action plan fuq il-libertà ta' l-espressjoni dan kollu eh, ovvjament jaffetwa il-kredibilità ta' xoltana. L-Unjoni Ewropea wara kollox miex il-fini ta' kollox, hija il-mod ta' kif naslu għall-affarijiet. U ktejna biex naslu fejn jridu naslu. Irridu naraw għal kull sitwazzjoni neżaminawha waħda u naraw xinu l-aħjar mod, għandek bżon forsi diplomazija sikta, għandek bżon forsi titkellem b'vuċi olja, skont is-sitwazzjoni eh, rridu nejnu, nejnu anki dawk li għedin jġildu għad-drittijiet tal-bnieda fil-istati differenti. u kollajnuna finanzjarja li tamel eh, ċertu differenza aħna din hija waħda mill-isfidi xi riżultati mhux dejjem narawhom. Il-tibdil jista' jsir malaj u u forsi inti wieħed jgħid aħna x'għamilna biex biex sar dan it-tibdil kollu. Imma fuq affarijiet oħra l-affarijiet jiġri minn ma nindunaw jew inkella jihdu anki ħafra jihdu ħafna żmien. Dan il-qafas strateġiku li ġi adottat minn ministri li diskutaw u koll implementazzjoni fil għam kellum bejni kellhom bejnietom f'Lulju, meta adottaw kien fil-Konsil tal-Affarijiet Barranin kulħadd kien kuntent meta ġi adottat id-dokument imma il-lealtà, il-solidarjetà, l-impen tal-istat membri verament għamel progress sinifikanti ħafna f'dan l-aħħar snin. U dan huwa punt li dejjem rridu nfakruh. Hemm modi differenti ta' kif istituzzjoni l-istati membri anzi jaġixxu anki l-istituzzjonijiet u wieħed irtizhom ukoll u dimajneħ il-kriżi ekonomika. Ovvjament, l-Unjoni Ewropea tuża l-istrument ta' politika barranija, imma l-ideja hija li nkunu iktar nimxu eh, bċertu konsistenza li nkomplu naħdmu minn areda fuq dawn l-inizjativi. T-inizjativi li ma daħalniehomx fil-action plan u fuq il-qafas tal-inizjattiva. Irridna nkununa fuq kif il-dritti tal-bniedem verament jiġu mdaħla f'kull qasam tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Dan kien lan ewlieni tal-pjantazzjoni tal-Strategic Framework ġifiri politikament l-impennem iħat li d-dirrit tal se jiġu integrati f'kull eh, qasam ta' politika. U l pjantazzjoni jgħid kif dan jista' jsir l-iżvilupp, eh, il-kummerċ, il-ġustizzja u l-affarijiet interni. Ġifiri f'dawn l-qosma kollha il-Kummissjoni għandha wkoll rwol importanti. Em, eh, li eh, meta kon qegħdin aħna nippreparaw id-dokument dan kellna fi ħsiebna li l-Kummissjoni għandha rwol importanti ħafna hawnhekk fuq dan. U aħna konvinti li tista' tagħmel dan ix-xogħol. Dawn kienu il-punti naħseb li xtaqt forsi nirribatti eh, għalihom li smajna diskutejna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Toyman. Bekk nistgħu nagħlqu ehm, is-sessjoni ta' dalodu nistaw nieħdu xi ħaġa flimkien għandna sandwich lunch, nistaw nkomplu niddiskutu bejnietna u mbagħad nkomplu s sessjoni tagħna fit-tita. Grazzi ħafna.